Good afternoon, everybody. Dear members, take your seats. Il-kumplament tal-ġurnata tajba, sinjuri, grazzi tal ġejtu, naf li mux faċli. E, war nofsenar, satej u nofs. Ħafna drabi, aħna fit-tlieta soltu nibdow forsi għad baqa minn għad għandu jasal, imma għanna e, xol, ċertu timing, għax hija laqa konġunta għandna tliet kumitati miġbura libe il-ġoj tal-afet, tal dirti tal-bniedem u għanna wkoll id-deve. Jina naħseb li tkun ħaġa tajba kikun nibdow u nil-qamijaj il-Daniel Andres, id-direttur tal-Global Refugee Forum tal-UNHCR. Imma, Ejja nagħtu ftit il-kuntest għaliex għaliex qed niltaqgħu hawnhekk illum it-tliet kumitati. Intom tafu li għandna l-ewwel forum f'Ġeniva, l-ewwel darba li se jsir dan il-Global Refugee Forum. Eh, F'Ġeniva b'Deċembru eh, ta' din is-sena 16-18 il-Global Compact fuq l-immigrazzjoni u anki dak tal-azil ġew adottati mill-ġnus maquda fl-2018 U dan l-ewwel forum, Global Refugee Forum, se jsir jalaqa li għadda dal-ewwel darba mal-imsieħba kollha l-istituzzjonijiet, l-NGOs, anke l-istituzzjonijiet Ewropej biex naraw ftit kif se nimxu l-koll il-qudiem biex naraw se tkun il-responsabilità kif se naqsmu r-responsabiltajiet bejnietna aħna naħsbu li il-kontribuzzjoni li sejtina r reprezentanta l unhcr Sur Andres, sejjajna ħafna sabiex Nrawmu il-preparazzjoni li għanna namlu għal din il-laqa eh, ta' Deċembru f'Ġiniva. Sija ilu kena laqa preparatorja kellna ċans li nitkellmu ma' Sur Andres bejnietna. Missa sena nkomplu din id-diskussjoni mal-membri ta' tlet kumitati involuti għalhekk jekk is-Sinjura Arena jew is-Sur Tobe jixtiequ jgħidu xi ħaġa kemm kemtejn tal-ftuħ, iva jinsa nitkellem bil-Franċiż. L-ewwel net nixtieq nirringrazzjak għall inizjattiva li niltaqgħu minn qabel ma' Sur Andres biex verament aħna nkunu nistgħu nlaqgħu it-tlet kumitati għalla interessanti biex nippreparaw irwieħna Eh, fi New York kien emmek eh, ġi deċiż ta' dan il pat favur l-immigranti u aħna it-tlet kumitati naħdmu fuq dan is-suġġett aħna it-tlieta determinati biex verament ikun hemm il-follow-up li hemm bżonn permezz tal-istrumenti, dibattitu fil-plenarju, fil-kumitati wkoll, fil-plenarja, eh, fil-laqat interparlamentari u rezoluzzjoni li ġiet ehm, adottata fil-plenarja, trid tinfakkar dan. Disa membri tal-membri tal-Parlament minn libe Deve u Dħwa diġà ħadu sem fil-konferenza intergovernmentali dwar dan il-pakket li saret f'Marrakesh l-edeja kienet biex ikonna dan il-pjana għal fuq medda twila ta' żmien u rridu naraw se jkun kif se jkun involut il-Parlament f'dan ix-xogħol. Aħna rridu natu il-kontribuzzjoni tagħna għaż-żewġ patti ġifieri skont liġijiet internazzjonali u liġijiet ukoll tal-Ewropa biex ikunu jiġu rispettati dawn id-drittijiet tal-ażil anki ġifieri permezz tal-iżviluppu l-għajnuna umanitarja. Hemm bżonn li nkomplu din il-prassi tajba ta' xogħol ta' bejnietna Eh, ġifiri kem internament kif ukoll esternament dejjem ġifiri billi nirrispettaw drittijiet ta' refuġjati u tal-immigranti. Grazzi ħafna. Uh, Grazzi ħafna ziz coachers u ziz kollegi mela fil-qosbi ħafna nixtieq il ewwel qabel kollox nisab fuq l-importanza ta' dan il-punt u il- tifsira li għandu d displacement tal-kumitat tagħna tal-iżvilupp. ċaqliq sfurzat wassal fuq l-ola livelli dan aħħar ftit. 70.8 miljun persuna huma sfurzati ċaqalqu madwar id-dinja. 85% huma rifuġjati li qed jiġu f'pajjiż li qed Minħabba illi il-perjodu ta' żmien barra mill-pajjiż u ta' 26 sen sena bħala medja importanti li nsibu soluzzjonijiet sostenibbli tar ritorn l-integrazzjoni mill-ġdid ir-refuġjat ma jistgħux jiddependu biss eh, fuq l-għajnuna għal ġenerazzjonijiet sħaħ, l-għajnuna li tingħata mill-Unjoni Ewropea għandha tkun effiċjenti billi tagħti għajnuna lil rifuġjati fil-pajjiżi qed jospitawhom u l-għajnuna umanitarja għandha tippermetti li n-nies li kienu sfruttati biex jiċċaqalqu u l r-refuġjati biex jerġgħu jibnu ħajjithom fis-sigurtà u li jkollhom protezzjoni u aċċess għax-xogħol kura tas-saħħa u anke opportunitajiet. Grazzi ħafna liż-żewġ coachers Sur Tube u Sinjura Arena, issa li lis-Sur Anderson il-rappresentant tal-UNHCR. Bat ħajkonna diskussjoni miftuħa ġifiri ħajkonna l-opportunità li il-membri onorevoli ta' dan il-parlament jistgħu jintervjenu u mbagħad nistgħu nisimgħu wkoll minka min-naħa tal-Kummissjoni min-naħa tas-Servizz Estern ehm, biex nisimgħu daqsxejn iktar fuq eh, il-forum dwar ir-refuġjati li ħajsir din is-sena. Grazzi ħafna, Sur President, eżis membri onorevoli. Eżiz, delegatina kontent ħafna li għed nissa niddiskuti il-forum globali tar refugġati ma'kom fil-Parlament Ewropew. L-Unjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet kif ukoll l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea huma wieħed mill-imsieħba l-iktar li jieħdu impenn għall-ordni multilaterali u issa s-sena wara l-adozzjoni tal kompakt Globali għal refuġġjati issa qegħdin naraw li għandna l-opportunità li nittraduċu dan il-kompakt f'realtà bil-Global Refugee Forum li jekk kif ħabbar il-President se jsir fi 17-18 ta' xar Ġinevra. Ninsurbu s-sitwazzjonijiet tar refuġjati dan jista' jinkiseb biss permezz ta' kooperazzjoni internazzjonali u aħna min-naħa tal- Eh, l-Aġenzija tal flus Magħquda tar refuġjati qegħdin nistennew bil-ħerqa li jkollna aktar kooperazzjoni mal-Unjoni Ewropea ħalli bekk inkun nistgħu nimplementaw il-Compact fuq ir-refuġjati. Nixtieq l-intervent tiegħi nqasmu fuq tliet oqsma. L-ewwel nett ħanitkellem fuq il-kontenut konkret tal-forum. Umbat nixtieq li nifoka b'mod partikolari fuq dak li aħna qed nistennew li niksbu u t-tielet parti tal-intervent tiegħi ħajkun fuq dak li l-Unjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea jistgħu jagħmlu biex jitraduċu il-compact globali f'azzjoni. Il-compact biddel il- il-mod ta' kif l-Unjoni Ewropea tista' tirrispondi għas-situazzjoni tar-rifuġjati. Il-Solidarjetà Internazzjonali se tkun tradotta f'azzjoni konkreta ħalibek ikun hemm sim ta' responsabilta ġust. Jekk inħarsu lejn dawn l aħħar xar snin, jekk inħarsu lejn bejn sena 2010 sa' sena 2020 nafu illi dinja esperjenzat ħafna eh, konflitti nasu fis-Sirja, Venezuela u nasbu li l-ebda wieħed minn dawn il-pajjiżi żviluppati ma setgħu jisolvu dawn il-konflitti. U ġifieri n-numru ta' nies li kienu sforzati ċaqlqu minn pajjiżhom irdoppja. U issa għandna kważi 71 miljun persuna kif intqal li kellhom jitilqu u 85% ta' dawk li kienu sfurzati li jitilqu minn pajjiżhom qegħdin jgħixu fl-iktar pajjiżi foqra ta' din id-dinja u m'għandhomx appoġġ adekwat. Issa minħabba li hemm ħafna rifuġjati illi għal ġenerazzjonijiet sħaħ jibqgħu jgħixu f'kampijiet ta' refuġjati jew jistennew li jkunu relokati, naħseb li din hija sitwazzjoni li jridu nqisuha li mhijiex xierqa għalihom u għal din raġuni l-Compact for Refugees qiegħed jitlob li jkun hemm bidla sieħa li l-refuġjati jkunu inklużi fil-komunitajiet u nappoġġaw lill-komunitajiet li jospitawhom billi nagħtuhom għajnuna ta' protezzjoni, għajnuna umanitarja u anke grazzi għall-interventi fis-settur privat ukoll. Il-Global Refugee Forum għandu lan li jagħmel operattiv il-Global Compact u anke jimmobilizza l komunità internazzjonali biex jagħmlu iktar refuġjati. Ħaj dan il-forum ħaj jiltaqa' kull erba' snin fuq il livell ministerjali u ħajkun ibbażat fuq approċċ illi jserra fuq bosta partijiet interessati differenti u dan jista' jilqaf flimkien l-gvernijiet, l-organizzazzjoni reġjonali bħall unjoni Ewropea, is-settur privat, l-organizzazzjonijiet tal ġnus maquda, atturi attivi fl-għajnuna l-iżvilupp, komunitajiet u anke refuġjati. L-ewwel forum se jsir kif għattilkom f'Diċembru u l-UNHCR u l iżvizzera qegħdin bħalissa jorganizzaw il-forum u ħames stati membri qegħdin issa imexxu il- mod ta' kif qed ikun infassal dan il-forum flimkien mal UNHCR u dawn l-istati membri huma l-Kosta Rika, l-Etjopja, l-Ġermanja u t-Turkija. Dawn l-istati membri kollha ħajkunu rappreżentati jew permezz tal-kap tal-gvernijiet jinkella permezz tal-istat. Matul il-forum, il-mexxejja dinjin ħajkollhom l-opportunità li jieħdu jagħtu jirrendu kont dak li sar u jieħdu wkoll rendu kont u anke iħabbru l passi li jmiss li għandhom jieħdu biex jappoġġaw dawn l-erba għanijiet tal-dan il-kompakt. U uh, Dawn ħajkunu l-ewwel qabel kollox fuq it-tnaqqis tal-pressjoni fuq il-pajjiżi ospitanti, speċjalment il-pajjiżi l-foqra mhumiex appoġġjati biżżejjed. It-tieni għan huwa li aħna inżidu l-kapaċità li r-rifuġjati jkunu jistgħu jkunu iktar indipendenti minflok ma jistennew ġenerazzjonijiet sħiħ fil-kampijiet tar rifuġjati għandhom ikunu klużi fil-komunitajiet, għandhom ikollhom aċċess għas sistema edukattiva u għandhom ikunu wkoll kapaċi li jikkontribwixxu permezz tax xogħolhom ħalli bekk il-pajjiżi li qed josfitawhom u jilqawhom kun jistgħu jibbenefikaw minnhom. E, apparti minn hekk qegħdin nitkellmu fuq soluzzjonijiet ukoll li jinvolvu l-pajjiżi terzi U t-tilet net rridu nappoġġaw ukoll kundizzjonijiet fil-pajjiżi tal-oriġini ħalli l-refuġjati verament ikunu kapaċi jerġgħu jmorru lura lejn eh, pajjiżhom b'livell ta' edukazzjoni aħjar, b'riżorsi aħjar. F'dan il-forum kien hemm sitt eh, oqsma li ħnifukaw fuqhom li kienu identifikati bħala oqsma li hemm bżonn li nappoġġaw b'mod speċjali u dawn huma oqsma li huma appoġġati minn stati membri ewlenin u nixtieq nikkonfermalkom hawnhekk li l-Unjoni Ewropea kienet qiegħda tappoġġa l burden Responsibility Sharing u soluzzjonijiet. Jiena naħseb li hawnhekk nista' nagħtikom rundown eh, ta' sikwitu kol fuq dan U naħseb li kooperazzjoni globali tista' twassal għal solidarjetà lejn il-komunitajiet li qegħdin jospitaw ir-refuġjati u bekk it-titjib jinħass mill-ewwel. It-tieni qasam li jridu nifukaw iktar fuq huwa l-edukazzjoni kif tafu nofs ir-refuġjati huma tfal u 4 miljun tifel u tifel m'għandhomx aċċess għas-sistema edukattiva għal din qiegħda tagħmel ir-refuġjati l-iktar eh, grupp li hija tkun eh, abbandonat fil-fatt u aħna kif nistgħu nibnu ġejjin jekk aħna tant waqajna lura. Qed net, ix-xogħlijiet u l-mod ta' kif jistgħu jaqalgħu lejxin tagħhom dan huwa importanti ħafna. U' parti minn hekk l-impenn u l-infrastruttura, l-enerġija nadifa aħna ma nistgħux ninsew ukoll li 40% ta' dawk illi huma rifuġġjati qegħdin jgħixu fil-kampijiet tar-rifuġġjati u hemm tunnellati ta' injam li qed jinħaraq minħabba li mhumiex qegħdin jingħataw aċċess għal metodi iktar ekoloġiċi biex ikun jistgħu jsajru. Hemm bżonn ukoll li aħna nira l-istati membri biex ikun jistgħu jospitaw l-refuġjati b'mod aħjar. Issa nixtieq niġbor f'dan il-punt ir-riżultati il ewlieni li aħna nixtiequ niksbu. U nittama li l-kull kemm intom għandkom 10 punti ma nafx jekk eh, tqasmet il-kom xkopja ta' dawn l-10 punti. Jiena jekk eh, ma tkomx kopja għana nista' ngħidilkom li tistgħu sibhom fuq is-sit tal-internet. Ħantkellem biss fuq xi tnejn jew tlieta minnhom mela kif nistgħu nagħtu iktar appoġġ jekk tħarsu lejn il-pajjiżi kollha ta' ġnus maquda naraw li 40 jew 50 minnhom huma eh, attivi ħafna fl-appoġġ għar-refuġjati u għandna opportunità biex inwessu il-bażi tan-numru ta' pajjiżi li huma ospitanti li qegħdin jgħinu iżda anke nħeġġu l-parteċipazzjoni ta' turi oħrajn, anke dawk mis-settur privat. It-tieni riżultat li aħna nixtiequ niksbu din hija xi ħaġa li verament nixtiequ aħna hija li l-pajjiżi ospitanti jridu jinkludu wkoll lil dawn il-pajjiżi ta' oriġini anka fil-pjanijiet tal-iżvilupp tagħhom. Anke l-pajjiżi ospitanti. Minħabba li jekk nistgħu niggarantixxu li t-tfal ta' refuġjati sa' jmorru l-iskola jkollhom aċċess għall-sistema tal-kura tas-saħħa. U dan nixtieq norbtu mar-reba riżultat li aħna nixtiequ niksbu li r-refuġjati mhux biss għandhom jingħataw għajnuna b'mod umanitarju minħabba li dan aħna diġà qegħdin nagħmluh ukoll anke b'kooperazzjoni mal-ECO U dan mhux biss qiegħed jipprovdi l-għajnuna umanitarja iżda anke għajnuna ta' protezzjoni. U dan għandu jkun ibbażat ukoll fuq eh, dawn l-atturi ta' svilupp minħabba li aħna verament qed intumu biex insibu soluzzjonijiet u hawnhekk qed naraw li defko kif ukoll hawnhekk u anke atturi oħrajn min-naħa tal-Unjoni Ewropea qed ikunu verament attivi fil-development streams ħalli verament ikun hemm iktar effett pożittiv li jinħass. Il-bank dinju wkoll għandu rwol importanti ħafna, għandu eh, jiddedika dedika jalloka 2 biljun eh, dollari illi huma allokati għall-Unjoni ta' Rifuġjati. Permettu li issa wkoll nasal għat-tielet punt tiegħi. Ġifieri kif l-Unjoni Ewropea tista' tidħol mod iktar ehm, ikkoordinat fuq l-impatt ta' dan il-forum ħalli bekk navvanzaw ukoll fuq il-forum globali tar rifuġġjati. Jiena naħseb li mod partikolari l-Parlament permezz ta' setat leġislattivi tiegħu anke bħala qed mill-korpi importanti ta' kontroll naħseb li qed jagħmel din l-istituzzjoni verament eh, importanti ħafna anke fil-kuntest tal-compact globali anke dwar il- din il-liġi aħna nasbu illi Kif qalet Ursula von der Leyen aħna nixtiequ li dan ikollu impatt tajjeb għadin nistennew minn ħadd il-Parlament Ewropew tal-Kunsill biex jagħmlu riforma tal-regoli b'tali mod li jista' jittejjeb l-ispazju ta' protezzjoni fl-Unjoni Ewropea u aħna lesti li nagħtu l-appoġġ tagħna u l-esperjenza li ġbarna f'ħdan dal-proċess. Fil-wol ta' kontroll, nixtieq nisuq fuq il-fatt ukoll l-Unjoni Ewropea għandha ħafna affarijiet xturi u aħna nixtiequ nisqu l-ewwel qabel kollox fuq il-politika importanti fuq eh, il-ħajja li tużi li waħed mill-iktar dokumenti importanti anke għar-refuġjati. Din hija xi ħaġa li influwenzat ħafna wkoll dak li aħna għandna fil-Compact for Refugees It-tieni net naħseb illi l-koll napprezzaw ukoll iż-żieda fl-appoġġ finanzjarja fl-appoġġ finanzjarju għal pajjiżi li din jisfitaw dawn rifuġġjati naħseb li issa huwa iktar importanti illi aħna narfu permezz tal-MFF il-ġdid kif nistgħu nagħmlu dan b'mod iktar sistematiku. Nixtieq ukoll nisħaq fuq il- ix-xogħol importanti li għamlet l-Unjoni Ewropea fil-proċess reġjonali. U nixtieq insemmi wkoll lika illi ħadmet ħafna mal-Afrika biex issolvi problemi tar refuġjati f'dan ir-reġun u naħseb l-Unjoni Ewropea vera kellha rwol importanti ħafna biex naraw li dan ir-rwol ikun ta' suċċess. L-Unjoni Ewropea verament hija favur il-multilateralizmu u hija l-iktar li tagħti għajnuna wkoll fuq livell globali. U hija unjoni li għandha ħafna strumenti li jistgħu waslu għal riżultati tajbin għal refuġjati Idealment l-Unjoni Ewropea bħala għadha li tipprovdi l-għajnuna ħad tkompli tipprovdi għajnuna l-iżvilupp li lin mill-assistenza għall-iżvilupp permezz ta' eh, kanali multilaterali u bbenefiċċji għal pajjiżi ospitanti wkoll u rifuġġjati naħseb li jekk nagħmlu hekk nkun nistgħu naraw verament li jitħalla impatt fil-pajjiżi ospitanti u li għandhom bżonn ta' din l-għajnuna. Aħna nixtiequ wkoll nappellaw l-Unjoni Ewropea biex jużaw il-qafas multjanwali finanzjari speċjalment il-kooperazzjoni internazzjonali biex nikkomplementaw dan il-fondi umanitarju anke biex nikkontribwixxu għal għajnuna li tal-refugġjati, jiena nixtieq ukoll nappella l-Unjoni Ewropea biex eh, aħna nkunu nistgħu ngħinu lil dawk il-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw. Ġifieri aħna nixtiequ illi nżidu l-engagement u nittikaw nallokaw fondi fil- dan il-ċaqli um, eh, tani li jkun ċaqli sforzat, jiena naħseb illi bekk nkun nistgħu nistabili naraw li nis ikunu iktar stabbli u joqorbu iktar lejn id-djar tagħhom jew fejn ixtiequ jmorru jgħixu u ma jkollhomx huma jirriskjaw biex jilqu l-Ewropa jew l-Afrika t'isfel jew partijiet oħra tad-dinja iżda dan il- dawn il-fondi jistgħu verament ikollhom impatt jekk dawn ikunu kkompanjati minn bidla fil-politika. L-istudji qegħdin juru Ilek tkellem kwarta jgħid il-President, jekk jogħġbok tista' tikkonkludi biex ikun hemm l-interventi. Iva, bleżat kellem minħabba li kont senala, minħabba li dan waħed mill-punti ewlenin li xtaqt li nsemmilkom. Issa xtaqt nejt illi dik kienet xi ħaġa illi verament kienet importanti biex aħna nsolvu l-konflitti. Jiena nixtieq ngħid ukoll li s'issa aħna għandna r-refuġjati biex jibqgħu għaddejjin u permezz tal-kompakt aħna rridu nofruhom ukoll ġejjini. U l-Unjoni Ewropea naħseb hija l-iktar kapaċi bħala istituzzjoni biex tagħmelek u għandha verament ħafna kapaċitajiet. U skużawni li qbist ħafna il-ħin li tajtuli l-lokajtuli u nerġa' nadilek lura l-mikrofonu. Ma jimpurtax iva il-tassib tal-UNHCR dejjem kien preżenti hawnhekk fit tassib u diskussjoni tal libja u aħna nasbu li iva dejjem għedna li hemm bżonn li jkollna passaġġi legali għar rifuġjati biex ikunu jistgħu ikunu ta' koordinazzjoni u din kienet xi ħaġa li verament kienet importanti għall kumitat tal libja Issa serraħ rasek fuq rapport li tista' tingħata minn daħa ta' dan il-Kumitat Libe għalmenu għawek żgur kien hemm delegazzjoni b'nisa membri ta' tliet kumitati involuti jiena nkun qed inmexxi din id-delegazzjoni jkun hemm Sina Walsh, Von Wiese, Daniel Karen, Sir Signor Ross u s-Sinjura Malinjork li ħatkun qiegħda tattendi. U dan irid ikun inkluż ukoll fid-delegazzjoni. Issa aħna nafu wkoll illi hemm bżonn li niftħu d-diskussjoni il il membri issa ma mistiedna illi issa l-mistoqsijiet li u nixtieq illi l-membri tad-delegazzjoni forsi li għadni kem semmejt jistgħu jitkellmu huma l-ewwel u ma tulbija tal-membri. Signora Bjork forsi jew xi oħrajn. Sur Karem ukoll. Signora Bjork minħabba li inti ħadd smexxit aħħar parti ta' din kollu. Grazzi ħafna, jiena nixtieq illi Nejdilkom grazzi u kol minħabba li xuħut minna fid-dan dan il-komitat kif taf kienu għedin jikritikaw ħafna minħabba li kienem bosta affarijiet li ma nix niksbu naħseb li l-affarijiet li verament qed nistenna bil-ħerqa. Ija li rridu naraw kif aħna rridu nsibu mod ta' kif l-Unjoni Ewropea tista' żżid il-kapaċità ta' protezzjoni u dan qed ngħidu jiena bħala reporter għal qafas resettlement u nixtieq ngħid ukoll illi għal ċertu dibattiti aħna għandna wkoll problemi fil-bidni stedin jaslu l-Ewropa u għandu bżonn protezzjoni. Aħna ma nistawx neskludu din l-għajnuna u naħseb li din għandha tkun xi ħaġa verament ċara u naħseb li żieda fil-kapaċità illi nejnu wkoll fl ewropa jena naħseb illi il-partijiet interessati rridu jaħdmu iktar mill-qrib magħna, rridu naħdmu iktar mill-qrib ukoll mal-NGOs, mal-komunitajiet tar-refuġjati li għandhom li huma turi ħafna importanti f'dan kollu. U aħna b'dan il-mod fil-fatt konna qegħdin naħdmu f'dan dan il-kumitat. U jiena kifet minn kejja illi kienem u ukoll ċertu pjanijiet u avvanzi jiena nkwitata fuq il-fatt li m'hemmx impenn sostenibbli f'dan il-kuntest. Naħseb iżda illi dan qed isir fuq livell ad hoc u nixtieq li jkun hemm approċċ għal bażi ta' tiġijiet li hemm. Jiena nixtieq nirringrazzja ħafna lill unhcr għal dak kollu illi ġara sissa u sar sissa ningrazzjakom. Just next floor goes to Monsieur Kahem. Sir Kahem, għax membru wkoll ta' din id-delegazzjoni. Ringrazzjak, President. Jina diġa meta l-tqajt miegħu rappreżentant tal-UNHCR, ringrazzjajtu veru rridu nippreparaw is-soċjetà tagħna stess għal sitwazzjoni ta' kif nilqaw ir-rifuġjati. Ġifieri huwa suġġett strutturali ridu naraw li konna il-mezzi biex dan namluħ. U jina staqsejtu rappresentant jekk il-konsilli lokali kienux eh, mistiedna jattendu għal dan il-forum għax biex ikonna soċjetà inklusiva l-istat imma hemm ukoll il-kunsilli lokali li eh, iridu jimplementaw il-linji ta' politika tal-gvern. Jiena kont ukoll sindku, ġifiri eh, u ġej minn ħdej kale, eh, ġifiri il-problema nafasow, ħafna drabi kunu l-kunsilli lokali jridu jħabtu wiċċom ma dawn is-sitwazzjonijiet. Coordinators. Issa forsi koordinaturi u xaħat il Sippel, il-Sinjura Entvelt, Sur Sinċammar. Nibdew, jek jieġbok fidejk. Grazzi, President. Xtaqt nistenna għax jina bħala rapportera Turkija xtaqt nitkellem mod partikolari fuq ħaġa iktar speċifika milli bil-mod ġenerali kif tkellem il-President tagħna mela kelli l-opportunità xtaqt nissemmi xi affarijiet issa. Mela, x'inhu rwol tal kumbena mekka aħna fit-Turkija naraw illi matul ħafna snin kien hemm eh, inġabru ħafna refugġjati, popolazzjoni kbira imma il-politika tagħhom ġew kritikati ħafna minn dan il-Parlament u anki fir rigward ta' Sirja wkoll, però hemm ukoll tħassib illi natu l-impressjoni li l-pozizjoni tal-Unjoni Ewropea u l-ġus maqda huma differenti fil-kwistjoni tar-ritorn potenzjali tar-refuġjati Sirjani mit-Turkija ġiri betu għamlu l-Assirja. Nbad bl-operazzjoni militari u l-inġinerija demografika li huwa tir isu ta' Turkija fl-istess ħin il-fatt ukoll Antonio Gutierrez żar il-President er-, Erdogan u offra li l-UN ukoll tgħin biex ir-ritorn isiru fil kundizzjonijiet tas-sigurtà u volontarjetà u kollox fi kasa Turkija ħafna dubji fuq ċertu nies li qegħdin jintbatu lura fis-Sirja jekk dana u x'tassew qegħdin jintbatu x'iridu huma. U allura ma nafx eżattament jekk tkellimtux intom fuq ir-wol tal-Aġenzija biex tagħmel supervizjoni ta' dan ir-ritorn. U l-fatt li l-Unjoni Ewropea u l-ġus mequda dejjem kellhom pożizzjoni simili viżavi it-Turkija u jekk forsi bil-parteċipazzjoni tal-aġenziji issa dan oxħa eh, jinbidel. Grazzi issa membri jiena ħantikom ċans titkellmu imma rajt koordinatur l-ewwel li xtaqt titkellem, Sir Astrik. Grazzi ħafna jina nixtieq nirringrazzja ukoll lill-UNHCR anke tax kollu <clears throat> li tagħmel l-organizzazzjoni biex tappoġġa refuġjati u nixtieq nistieden id-delegazzjoni tagħna kull suċċess biex tingħaqad mal-Forum Globali għar-Refuġjati żewġ mistoqsijiet l-UNHCR aktar politika Ewropea Mdi tiffoka ħafna fuq l-outsourcing ta' responsabiltajiet tagħha l pajjiżi terzi. Walla x'impatt taħseb illi hemm pajjiżi ta' transitu pajjiżi terzi tħoss li wkoll għandhom tendenza illi jikopjaw dil-imġiba biex inaqsu l-responsabilta li taqa' fuqhom U peress li l globali u koll għandu dal-konċett ta' um, sim responsabiltajiet mod ekwu, kif tara allura kif din it-tendenza u l-impatti li jista' jkollha. U taħseb li allura din it-tendenza qed tiġi kritikata fil- UN u l-ifelli oħrajn xtiq ikun naf indissemmint ukoll il-fatt li ħafna 80% tar-refuġjati huma ospitati fir-reġjun. U mhux ir-refuġjati kollha jistgħu jingħataw l-appoġġ kollu li għandhom bżonn. Minħabba il-livell ta' appoġġ li jista' jingħata f'reġjun. Inti ovvjament labta l-iktar għajnuna finanzjarja, imma fil-każ tar-rimpatriju ma jkunx aħjar kieku nifukaw fuq l-iktar refuġjati vulnerabbli li għandhom bżonn iktar għajnuna minn dak li jista' jingħataw fir-reġjun u allura l-punent jiffoka iżjed fuqhom. Dina l-opinjoni tiegħek ikoll jew taħseb li aħjar nifukaw fuq dawn it-tip ta' refuġjati. Sur kelli kjoġbok fidejk issa. Grazzi President, u grazzi wkoll ta' dik il-prezentazzjoni li tajtna. Sur Andres, issa, soċ mistoqsijiet għandek raġun meta tgħid li r refugġati di jkunu integrati ma' f'ħafna postijiet mhumiex u jinżammu hemmhekk ħafna żmien. U inti u wkoll li hemm 4 miljun tfal mingħajr aċċess għall edukazzjoni xukkanti ta' sew għax ma tinti titlab titlab ħames snin, sitt snin mill-iskola anke jekk wara jkollok aċċess għall edukazzjoni biss diffiċli tpatti għal dak iż-żmien mitluf. U jeżistu pajjiżi fid-dinja fejn dak li tixtieq tara inti qed jiġri diġà fejn l-aċċess għall edukazzjoni jingħata lir refuġġjata fejn jikunu tiġà ehm, qed jiġu integrati u forsi tista' semmilna l-aħjar fl-Unjoni Ewropea, anke l-ar jekk tixtieq, ma sibx ta' sara di. Tieni mistoqsija. Il-membri l-oħra tal-UN. Hemm pajjiżi li qegħdin jerfgħu responsabilità tagħhom mhux kif qed inti kieku il-pis jinqasa b'mod eku aħjar għal kulħadd. X'distinzjoni tagħmel kieku inti bejn rifuġjati u migranti emigranti ekonomiċi. Tkun interessanti di ħafna, Kiku. Grazzi. Grazzi, Isnija Bilde. Eh, merci, Monsieur le Président, merci, Monsieur Andres. Grazzi, President, grazzi, Sur Andres. Jina mux sen kun prezenti eh, dan il-forum fi Ġeniva, għax memx posta lija, għax memx posta l-kulħat fil-fat. Jina xtaqt nitkellem fuq ir-rapport li ħareġ mill-UNHCR u tkellem fuq xi 60 elf migrant li kien taħt l-età ftit snin ilu issa saru adulti fl-Italja qed nitkellmu wkoll fuq dawk l-eluf li dalwaqt isiru adulti jgħalqu 18-il sena. Għalhekk jiġifieri x'se jiġri sqarrid biss inkomplu ngħidu l-affarijiet, pereżempju f'Marzu li għadda kien hemm NGO li qalet li eh, l-unika mod biex inti tkun taf min għadu taħt l-età inti trid issaqsi minu taħt l-età Iġifiri, meta inqisu dawk li għandhom 17 il-sena dejjem jitolbu il-protezzjoni. dejjem ġifiri nassu li persuna da minorenni. Meta naraw u koll xqed jiġri fis għallija per eżempju fejn il-qat fost iż-żazax tela issa għal 57% u għan ektar minn 55% tal-popolazzjoni da fi xifer il-faqar. Fl-Etjopja aħna dal-aħħar zorna kam ta' refugjati emmek 80.000 eh, persuna rajna li tfal morru l-iskola, hemm ċertu autonomija għal ċertu affarijiet, imma il-mistoqsijiet li aħna staqsajna il-dawk li tqajna magħhom ħadd ma kien jaf se jiġri minnhom dawn in-nies kien hemm irġieli kienu ilhom hemm erba' snin sħaħ nies li kienu eh, għalunna li qabel kienu jgħixu f'dar, li kienu jaħdmu, imma f'dan il-kamp ma ħadd ma kien jaf eh, x'se jiġri eh, għal-futur tagħhom, ma kellhomx futur. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite für die Präsentation. Grazie ħafna kamil ħati għal din il-prezentazzjoni u tal-vizjoni ġenerali li tajtna. Naħseb li dan huwa pass importanti dan li qed jagħmel UNHCR u importanti li aħna nħeġġu l-parteċipanti u l-partit interessati kollha madwar biex jiltaqgħu madwar mejda ħalli jiddiskutu jkoperaw aħjar anke fuq il- Wieħed mill-għanijiet tal-konferenza ġifieri hemm mod ta' kif aħna nistgħu niżguraw li jkun hemm iktar Eh, stati membri illi jipparteċipaw f'din il-kooperazzjoni u nixtieq illi forsi tgħidilna daqsxejn iktar fuq hekk. Grazzi. Dank. Grazzi. Sira Rena. Grazzi ħafna jiena naqbel ma tasib ta' naċċo dwar il-politika ta' Turkija meta qed nitkellmu fuq l-immigranti, intom eh, semmejna li Turkija waħda minn dawk il-membri tal-forum imma se edin taħsbu biex issaqsu il-Turkija x-pozizjoni se tiħdu, għax inti ma tistax tkun tilqa il-refugjati u l-immigranti u fl-istess ħin tkun ukoll jettejn biex toħloq nuqqas stabilità fir-reġjun bħal Sirja. Issa, l-Arabja Sawdita pereżempju ma nafx hekk eh, se tkun parteċipi fil- fid-diskussjoni imma nafu li f'dawn l-inħawi hemm eh, anzi f'dan il-pajjiż hemm eh, problemi bil-popolazzjonijiet li jimxu minn postol ieħor. Ġifieri hemm problemi wkoll tal-popolazzjoni. Anki bħala donatur, l-ewwel donatur umanitarju, dan huwa l-istess pajjiż qed nitkellmu fuq l-Arabja Sawdita, ġifieri wieħed meta jqis il-kawżi prinċipali tal-immigrazzjoni nuqqas ta' stabilità x'mistoqsijiet għalhekk se tagħmlu l dawn iż-żewġ pajjiżi fuq dan. Qed naraw ukoll li fil-Stati tal-Unjoni xi kultant anke f'dan il-Parlament, anke jekk inqas, nitkellmu fuq il-kondizzjonalità tal-għajnuni. Il-fatt li pajjiżi iridu jamlu il iridu jibatu lura il-refugjati. L-UNHCR qed jaħdem fuq dawn l-affarijiet kif qed jgħinu koll il-pajjiżi ta' oriġini. Ma taħsbux li rridu naħsbu ta' kif se ngħinuhom dawn il-pajjiżi tal uruġni jiġu biex nikkondizjonawhom pereżempju għal ċertu għajnuna li jistgħu jirċievu. U dak li semma kollega ieħor dwar il-partiċipazzjoni tal-kunsilli lokali, sintki, il-popolazzjonijiet lokali tal-pajjiżi ta' tranzitu għax ħafna drabi dawn il-pajjiżi jkunu wkoll għaddejjin minn ċertu pressjoni u tensjonijiet per eżempju, eh, fil-kontinent tal-Afrika, kif nistaw nejnu l-popolazzjonijiet lokali li jkunu din jilqaw l-immigranti? Question. Turn around, mux ħazin hemm ta' mistaqsijiet ċati ieħor, sinja kam kofidek. Grazzi ħafna. Jiena naħseb dak illi dan il-Global Forum jgħat jiprofa eh, mi prepara krizi futuri imma intom kemm għandkom data dwar pressure points potenzjali madwar id-dinja eh, u il-kustjonijiet ambientali u kol fatturi ambientali bħal nar per eżempju il-klima. Għanna s-sistema saħħnija hemm ħafna xi sirat x'dejta għandkom u x'inhu ma tendenzi li qegħdin taraw fl-informazzjoni li għandkom biex inkunu nistgħu nsaħħu s-sistema tagħna l 15 snin oħra rid isir anki bħala kooperazzjoni fuq em, politika dinjija fuq di kwistjoni. Naħseb issa ma nix iżjed ma mela nitlob li ko-presidenti tagħna sabiex jikkonkludu ġibkom? Sur Andres, bda inti. Grazzi ħafna sur President. Nirringrazzjak l-ewwel net għal ħafna interventi u ovvjament aħna napprezzaw ħafna da jirrifletti wkoll l-ispiritu tal-Parlament fuq il-resettlement Naħseb li eħe hemm bżonn għal strateġija iktar long term aħna għandna strateġija ta' tliet snin fil-fatt ta' resettlement u dan jkun element ukoll tal-forum globali. Dan għall-inqas huwa bidu ta' eh, impenn iktar fit-tul. U iva, ir-resettlement huwa l-odda u 80% tal-każijiet dew ħajkollok nies li huma pereżempju ta' eh, li kienu vittmi ta' tortura li kollhom bżonn jiġu marru fil-każ eh, f'pajjiżi terzi ġifi dan importanti ħafna u eħe ħafna drabi huma l-awtoritajiet lokali li kollhom eh, li jiġu affettwati mill-kriżi tal-immigranti jagħmlu dak kollox li jistgħu sabiex jgħinu l-refugġjati sanilu kanna tġala importanti fuq dan u l-autoritajt lokali u kollu kun rappresentanti fil-forum. Dwar it-Turkija x'kienem bosta mistoqsijiet dwar dan, tidu tifmu illi l-ewwel tidu nindirizzaw l-impatt umanitarju ta' displacement forzat. Din hija ħaġa jdu nagħmlu, jdu nagħmlu distinzjoni bejn azzjoni umanitarja u dik politika fil-waqt li nirrikonoxxu l-fatt li l-azzjoni politika hija meħtieġa soluzzjonijiet, ġifieri ma tistax tissepara l-aspett politiku għal kollox. Fi fatt, it-Turkija taċċetta 3.5 miljuni mis-Sirja biss wara għandek il-Pakistan 1.5 miljuni. Jiġifieri dan huwa approċċ straordinarju tat Turkija f'termini ta' inklużjoni li jippermettu wkoll negozji għandek 10,000 negozju ta' refugġjati fit-Turkija li sejrin tajjeb ġifri hemm ħafna affarijiet li saru. Hemm ħafna affarijiet sforzi wkoll xogħlijiet li għaddejjin fir-rigward tas-Sirja. Is-sitwazzjoni isa sejra l-aħjar u ħer naqaf hawnhekk jekk tippermettuli. Dwar l-outsourcing ta' refuġġjati lej pajjiżi aktar foqra jew ma fl-Ewropa kwistjoni ta' bilanċ fl-aħħar mill-aħħar aħna nitolbu l-istati membri kollha biex ikunu aktar involuti, anke l-parti tan-nofs jisu li ma tantx tejn għalissa. Aħna ħadd l-ebda pajjiż ma jista' jindirizza l-kriżi dinija waħdu. Hemm bżonn imma ta' bilanċ ovvjament. Kemm flajnuna li tingħata lil pajjiżi illi dejjem ħajkollhom l-ogħla porzjon ta' refuġjati u l-abilità biex dawk l-iktar jistaw jgħinu jgħatu lajnuna. Issa sur Kelly, le minix ħan semmi li ma stat membru ma l-aħjar u li ma l-ar. Pero għem pajizi tista tara li mumma li qed jihdu l-iktar refuġjati u li qed jagħtu ħafna fondi u forsi tista tara wkoll dawk li forsi għandhom inqas ħadu nqas refugġjati. Ħanidukom ukoll illi skont il-compact tal-refugġjati fuq livell dinji l-Etjopja inexxila illi refugġjati ta' skrudjom mill-komunità eh, lokali f'kampijiet u tiddependi minn għajnuna umanitarja. Issa, kienem liġi li għaddit fjannar biex l-affarijiet jimbidlu u gradwalment ir-refugġati jkollhom aċċess għal eh, saħħa pubblika l-edukazzjoni u disa mittel refugġjat issa huma parti mill-komunitajiet lokali. Dan kollu kien jirrikjedi għajnuna minn settur privat, per eżempju, koll għandek 30.000 impiku kol illi inħolqu f'żoni eh, industrijali disponibbli issa refuġjati f'Etjopja. Ġifier progress sar. <coughs> Imbagħad il-mistoqsija ta' kif tindirizza il-kwistjoni tal-istati membri biex jieħdu azzjoni kbar. Naħseb li taran iċ-ċifri u għandek ħaqstat li huma sinjuri wkoll u li ma mhux interessati fil-kwistjonijiet ta' rifuġjati. Għandek importanti li jkun hemm outreach għal-msieħba potenzjali kollha. Issa naraw kif nistgħu nimmodernizzaw Nifhem il-konnotazzjoni komplessa bejn l-istati membri li kkawżaw displacement Is-sitwazzjoni hija komplikata ħafna trid tindirizza wkoll aspetti umanitarji nifhem il-mistoqsijiet u tħassib tagħkom ma tidu tifhmu li bħala atturi umanitarji aħna ngħidu naħdmu f'sitwazzjoni tassew polarizzata u jiddu naħdmu l atturi kollha propju biex nipprovdu appoġġ u protezzjoni lil daw ir-refuġjati vulnerabbli. Fuq id-data u l-pressure points futuri hemm konċentrazzjoni kbira sa fuq is-Saħel. L-ambjent inqas is-sikurtà il-differenzi ekonomiċi. Ma nistax intikom f'ċifri konkreti għalis, ovvjament aħna naħdmu ħafna fuq foresight, contingency planning u naħdmu ħafna wkoll fuq il-prevenzjoni. Grazzi ħafna Surrenders. Qabel ma fuq il-podium issa u nitlob iż-żewġ ko-presidenti biex jikkonkludu. Ħajkun hemm daqsxejn ċans biex il-Kummissjoni Tkellimna wkoll fuq dina il-laqa f'Diċembru, rappreżentanza li e IAS tixtieq forsi eh, tindirizza s-sala l-Kummissjoni kieġbok. Grazzi President fil-qosor anki biex manħux ħafna ħin. Fissam il-Komissjoni nixtieq nirringrazzja l-UNHCR tax-xogħol li qed jagħmlu fuq eh, displacement sforzat, eh, forzat, skużawni, u il-sħubija li għandha kommissjoni mal-UNHCR propju fuq dan displacement forzat għandha l-forum globali nisuħ opportunità eccellenti biex nibnu il-momentum fil-rigward tal-kompakt globali u situazzjoni ta' refugġjati. Daħar kun opportunità sabiex nsemmu kizbita u l-għanin u namlu skambju tal-aqwa prassi kif vizavi situazzjoni speċifiċi għal pajjiżi fuq livell reġjonali u livell globali wkoll u biex nuru wkoll il-prassi globali sabiex il-komunità globali ssib tipprova soluzzjoni għas situazzjoni ta' refuġjati. Il-Kommissjoni hija attur globali wkoll fil-protezzjoni u l-għajnuna refuġjati waħna dina leadership globali l-estilin ruha fil-forum. Għana għedin nħejju preparazzjoni tagħna fil-forum pal UNHCR għana ħankunu co-sponsors ferba mis-sitt osma. U nibdu fuq l-esperjenza tal-implementazzjoni tal-politiċi differenti tal-Unjoni Ewropea kemm l-edukazzjoni, displacement forzat, kriżi wkoll, protezzjoni u l-situazzjoni tal-refugġjati u approċċ Ewropew għas tal-refugġjati. Għanna nipparteċipaw fil forum globali ħankomplu naħdmu mal-UNHCR anki li l-in mill-forum sabiex inkomplu nindirizzaw din il-kwistjoni ta' displacement forzat li kif intqalja kwistjoni internazzjonali li taħtieġ eh, responsabiltajiet kollettivi u ħankomplu naħdmu anke mal-UNHCR wara l-forum sabiex indirizzaw dawn il-kwistjonijiet. Il-konklużjonijiet issa kieġobkom. mid-deve. Grazzi l-UNHCR ta' dal-iskampju ta' femmit, ovvjament, din hija kwistjoni komplessa U sfida kbira u koll ma importanti u anki tajab li naraw progress fis snin li ġejjin namen il-direttur. Kellu raġu meta qal li hemm bżonn nieħdu refuġjati u nżommuhom fil-qalba tal-pjanijiet tagħna wkoll. U folja jeżistu opinjoni differenti anke hawnhekk fil-Parlament naħseb nistgħu naqblu illi l-Unjoni Ewropea jrisu kollha rwol ewlieni hawnhekk fuq qudiem net, speċjalment fil poċta tal-multilateralizmu. Jiena nawgura l kummissjoni diretturi u il delegazzjoni għax li li li sir Grazzi ħafna għal-parteċipazzjoni, grazzi lil kulħadd napprezza dak il-kontribut tagħkom issa. Jiena nixtieq naċċerta illi Din il-laqa f'Ġinevra skont l-istrateġija fil- compact globali għal rifugġjati ħajkun l-opportunità biex nażlu il-fatti verità mid-dizinformazzjoni u l-gizeb għax hemm bżonn ta' kjerifika. Hemm bżonn ikunu nafu differenza bejn ċifri ta' veru ta' rotot, pajjiżi ta' oriġini, transitu, destinazzjoni, il-modus operandi tal- traffikanti tal-bnedmin u il-gideb l nfireġ daw l-aħħar snin fl-imkien mela kemm sejħa kriżi tar-refuġjati fl-Unjoni Ewropea li ġiet ippreżentata jisu bħal tedida, sfortunatament, tedida l-Unjoni Ewropea għall-identità tagħha u s-sigurtà tagħha. Dan mhux konsistenti mal-valuri prinċipji u l-liġijiet Ewropej. u din hija opportunità tajba biex ikun hemm skambju ta' jiet fuq l-aqwa prassi. Biex intejbu mhux biss insaħħu ma ntejbu il-risponsa l-Unjoni Ewropea għal dan il-fenomenu globali li mhux ħa eh, jitlaq waħdu u jew dal-waqt għalhekk ikun skampi ta' opinjoni tajjeb ħafna u tla ħafna ninsisti li l-Parlament Ewropew jibqa' impenjat u jieħu rwol attiv mhux biss ikun hemm hemmhekk u eh, jara bajnax qed jiġri imma anke jipparteċipa fid-diskussjonijiet. Grazzi Surrenders, grazzi lkom il Inkomplu issa bl-agenda tal-Kumitat Libe u wara dan l-ewwel punt fuq l-agenda eh, mis-sessjoni konġunta. Well, if you will, with no further interruption, no interlude. Mela, nistaw inkomplu. Il-punt numru 14 wasalna sa rapport tal-Kommissjoni għal-Parlament Ewropew u anke l-Kunsil dwar l-implementazzjoni għad direttiva tal-2013 numru 48. Silenzju, jgħid il-President. Ejnuna ftit nżommu mal-agenda dan il-punt li għan Kifett il-kom. Direttiva dwar id-dritt għall aċċess għall avukat dwar proċedimenti kriminali ta' EAW u id-dritt li kunem person, tillet tilet persuna informata meta jkunem xi arrest u biex jikkomunikaw ma' persuni terzi meta persuna tkun miżmuma. Din id-direttiva jew għadhom il-miżuri li eh, kienu maħsuba u implementati skont l-inizjattiva tal-Kummissjoni. tal-roadmap tal-Kunsill eh, tal-2009 dwar il-tisħiħ tal-drittijiet proċedurali. Aħna eh, eh, fuq din l-istrateġija kellna mill-inqas direttivi li dan għamilnieh permezz tal-Liġi Ewropea. Il-parti tagħna għamilnieh Nkwantu għal dan il-pakket, kienet it-tielet direttiva li ġiet adottata em, dwar l-interpretazzjoni, traduzzjoni fi proċeduri kriminali u dritt tal informazzjoni matul dawn il-proċedimenti. Il-Parlament Ewropew f'dawn il-negozjati kellu u koll standards aħjar fir dritt għal-avukat, li jkun dritt assolut fl-istati membri kollha, imma peress li l-Kunsill l-eċċezzjoni tiegħu skont l-artiklu 3, 5 6 dwar problemi ġeografiċi u eċċezzjonijiet limitati fil-fażi preliminari tal-pulizija, tajjeb issa li nisimgħu minn il-Kummissjoni tgħidilna kif skont il-liġi nazzjonali u fliema pajjiżi dawn l-eċċezzjonijiet insibuhom kif ġew implementati. Mbagħad nistgħu niftaw diskussjoni nisimgħu l-ewwel imma r-rappreżentant tal-Kummissjoni. Komplement tal-ġurnata tajba, grazzi ħafna tal-li tajtuna ċans li nitkellmu magħkom tal-li tajtuna il-ċans li niprezentaw il-rapport tagħna dwar l-implementazzjoni ta' direttiva dwar l-aċċess għal avukat titratta kol l-aspett importanti ta' komunikazzjoni meta jkollok persuna li qed tiġi miżmuma li mhix fil-libertà. Dan ir-rapport aħna sottomettejnieh qabel l-iskadenza L-iskadenza hija issa f'Novembru u l-estejni fl-aħħar ta' Settembru u fl-istess ġurnata eżatt meta l-Aġenzija tal-Drittijiet Fundamentali is-sottomettiet eh, studju interessanti ferm dwar l-istess suġġett. Grazzi, Sur President, tal-li inti fakkart ftit il-kuntest ġenerali il-perspettiva tal-programm leġislattiv kollu ovvjament id-dritt tal-aċċess għall-avukat hija parti minn dan kollu. Illum nistgħu nkunu sodisfatti mhux ftit. Bleżitu ta' dan kollu u bil-qawa kollha ninsistu li dan il-proġett leġislattiv huwa wieħed li kien ta' suġġess jekk inqabbel qabbel imma sid-direttivi li ġew adottati wara din il-roadmap kif, kif sejjaħtilha inti, l-istandard huwa ola minn dak li l-Kummissjoni stess kienet ipproponiet um, ilu ħafna fl-2004 għal deċiżjoni għafez dwar drittijiet proċedurali deċiżjoni għafas li ġiet diskussa eh, fil-Kunsil dak iż-żmien mingħajr eh, li kien hemm il-Parlament Ewropew dak iż-żmien ma kienx hemm bżonn. Imma il-Kunsil kellu bżonn l-unanimità biex jiġu tiġi biex din tiġi adottata. U matul il-negozjati għad-direttiva, numru ta' stati membri kienu ħarġu liġijiet dwar l-aċċess għal avukat imħabba il-kas Silus. U nitlobkom li tmorru għal slide li jmiss dan il-kas Saldus tant kien importanti u sentenza li natat Għax fl-2008 kif tafu l-Qorti Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem tat din id-deċiżjoni f'dan il-każ u spjegat li mill-bidu net, mill-ewwel interrogazzjoni hemm bżonn li il-persuna l-individwu qed tiġi interrogat li jkun qed jiġi interrogat ikollu dritt tal-aċċess għall-avukat inkella jisirlu preġudizzju għad-difiża tiegħu. Dan kien ġab isom l-affarijiet ta' taħt fuq, ġab taqlib sħiħ. Ġifiri, waqt u l-negozjati għad-direttiva li mbagħad ħarġu minna leġiżlazzjonijiet. Mbagħad komplejna fuq dan is-suġġett fl-2013 qabel kienem il-direttiva dwar lajnuna eh, legali tal-2019 ġifiri legal aid. Dak iż-żmien meta kien hemm il-kriżi ekonomika konna ħallejnihom ftit anke ukoll għax suġġett kien diffiċli ferm. Aħna komplejna eh, nsegwu l-approċċ tar-roadmap u bekk eh, Adottajna sitt direttivi b'kollox. Għad-direttiva tal-aċċess ta' eh, l-avukat trasposizjoni kien saret sa novembru tal-2016 u minn dak iż-żmien matul il-periodu tal-implementazzjoni konna għenna l-istati membri għamilna laqa tal-esperti fejn id-direttivi ġew diskussi kien hemm numru wkoll ta' proġetti li eh, kienu organizzati mill-Kummissjoni Ewropea biex, biex nejnu kif u dan jiġifieri għamilni ħass id-direttivi kollha imma wara li għadda il-periodu ta' transpożizzjoni il-Kummissjoni ħarġet Eh, proċedimenti taksur eh, kontra disa stati membri. Affarijiet li jiġru ta' spiss dawn. Ġifri dawk l-istati li eh, wara ċertu żmien ma jkunux batu jew implementaw leġislazzjoni f'dan is-sens. Għadba tlieta u wara l-istudju tagħna aħna ħriġna dan ir-rapport implementazzjoni. Issa jiena nixtieq noħot konftit pass wara pass fid-direttiva ġifiri naraw l-artikli kolla wieħed wara liħor. Sabiex nispjegalkom il-punti li dwarhom tajjeb li nkunu ftit iktar attenti. Nibdow bl-ambitu tad-direttiva għal dritt għall aċċess ta' avukat, l-artiklu 2, puntatlu hawnhekk huwa minn dak il-moment meta jkun hemm notifika uffiċjali meta il-persuna jena, ta' l-informazzjoni li qed jittieħdu proċeduri, proċedimenti kontriħ. il-ko-leġizlatur ma rridx referi apposta għal att formali ta' inkriminalizzazzjoni. anki ġifri fil-prezenza tal-autoritajiet ta' infurzar tal-liġi. Mod ġenerali, qed naraw li d-direttiva ġiet kien hemm trasposizzjoni tagħha tajba. Kien hemm anki dispożizzjonijiet li applikaw għal kull stadju tal-proċeduri anki ġifri mil bidu nettalpro dawn il-proċedimenti. Imma, xorta għad baqa ċertu tħassib rigward xi żewġ stati membri qed jirreferu għal lat ta' akkuża. U ir-regoli li applikaw minn kif l-aċċess għal avukat japplika meta personi, persuna ma tkunx miċħuta mill-libertà fuq il-proċedimenti tal-EAW artiklu 22. Jidna dan għandu japplika mill-moment tal-arrest. Ħafna mill-istati membri fil-fat għażlu applikazzjoni mutatizmu tandis, ġifiri adattata s-situazzjoni tal-proċedimenti tal-EAW u dan japplika regoli tal-proċedimenti kriminali. Kultant jaf ikun hemm dubju illi mhux id-drittijiet kollha ikun qed jiġu indirizzati. Slajd li jmissek jogħġbok. Meta issa hawnhekk għandna il-dritt ewlieni ta' l-aċċess għall avukat artiklu 3 tad-direttiva li tgħid il punt tat tluq kontenut ta' dritt irrid jiġi misħu u importanti ħafna Ovvjament dan jħroġ minn ġurisprudenza li l-għajnuna l-tinata matul l-interrogazzjoni, u speċjalment jekk il persona tkun ġiet miċħuda mill-libertà tagħha. Id-direttiva mela ċara wkoll il-tant japplika wkoll minn qabel il-mistoqsijiet mill awtoritajiet qabel interrogazzjoni unek hemm dubju jekk dan id-dritt fil-fatt japplikax qabel interrogazzjoni jew le biex il-persuna tkun tista' tipprepara ruha. Fuq id-dritt taċċess ċess mingħajr min wara li jkunu meċħuda mill-libertà Ħafna mill-istati membri il-regoli qed jiġu rispettati. Kultant fuq il-mistoqsijiet u konsultazzjoni mill-avukat qabel interrogazzjoni hemm ċertu limitazzjonijiet però anke fir-rigward ta' kemm idum dan il-kuntatt mal-avukat spiss għandna nofsija li ħaġa li tanja daqsxejn iktar attenzjoni hawnhekk kif qed taraw ukoll U kif semmejtu, irridu nitkellmu dwar is-suġġett tal-interrogazzjoni minn dritt tal-aċċess, anzi, l-derogazzjonijiet minn dritt tal-aċċess tal-avukat li kien parti wkoll li ġiet diskussa fit-tul bejn il-Kunsill u l-Parlament u anki fil-Parlament u fil-Kunsill separatament. Dak minnkom li kontu hawnhekk dak iż-żmien forsi tiftakru Nil-ħar punti diffiċli kienu l-aspett tal-konfidenzjalità ta' komunikazzjoni bejn l-avukat u l-persuna akkużata u id-derogi. U dana kien il-punt illi fil-fatt ġid deċiżu tlaħaq bil fuq u fl-aħħar trilogu u iva tkom raġun il-Parlament Ewropew kien qed jinsisti fuq analiżi dettaljata mill-Kummissjoni fir-rapport tagħha fuq dan l-aspett. Um, when it comes to the meta niġu għall-istati, numru ta' stati membri li użaw il-possibilità biex jamlu jaddu għad-deroga kien hemm erba' minn kull ħames stat membru li implementaw dispozizjonal tal-artiklu 3-6. Rridu ngħidu li l-artiklu 3-6 jippermetti d-derogi imma eh, f'ċirkostanzi stretti ħafna meta niġu nitkellmu fuq protezzjoni tal-ħajja, integrità fiżika tal-persuna jew inkella xi bżonnijiet ta' investigazzjoni li kun urġentissimi. Dwar it-trasposizjoni tal-istati membri n-numru li għamlu da ħafna minnom ġifiri skont ġifiri il-wording tal-direttiva għamluħ anki jekk għad baqa xi problemi li għandhom xasum għal kondizjonijiet li wieħed jagħti deroga il-kriterji xi kultant ikunu ftit dubjużi meta nirreferu għal riski eh, ġenerali eh, li jirrendu l-investigazzjoni iktar diffiċli l kella li fixklu l-investigazzjoni. Aħna xi kultant tħassibna wkoll dwar il rabta ta' dawn ir-rekwiżiti man direttiva minnan fija meta konna naraw dispożizzjonijiet dwar fors maġġor jew kella żmien twil ta' detenzjoni jew kella meta li għat investigattivi ma kienx kienu qed jiġu mtawla wisq il-derogi l-iktar tip, tipiċi jiridu kol jiġu studjati dispozizjonijiet li jistipullaw li l-avukat ikun informat l-autoritajt bet, bet jissaw jiproċedu blatt dispozizjonijiet li referu għalat li ma jistax jiġi post-post jew fem memx lok għal negozjati u dan ma jistax l-informazzjoni ma tistax nata l-avukat. Suġġett li jrid jiġi kompliġi analizzat huma l-iskadenzi għall-avukat. Ġifir din ħafna drabi jkun hemm stipulazzjoni tal-liġi nazzjonali fil-maġġoranza tal-istati membri, speċjalment dawk li jipprovdu ċertu skadenzi, u bat jitħlu ċertu mekkanizmi li permettu il notifika l-avokat li ssir ta' malajr l-istati membri u fl interess tagħhom li jaraw li l-interrogazzjoni u l-investigazzjoni jisiru eh, eh, fi żmien stipulat eh, sakemm il-każ jaddi għant l-imħallef ħafna drabi dam dispożizzjonijiet fuq l-iskadenzi għandhom isiru f'dan il-kontest anki jekk xorta rridu nistudjawhom. Suġġett liħor, jekk joġbok, sinjura, inti qed tagħmel l-mutijak naf. Imma fl-erba' għanna prezentazzjoni mill-Ministru tal-Litwanja U għatjon osna eh, eh, eh, il-membri li ridu jisaqsu xie mistoqsijiet. Jina naħseb li kelli nofsija fil-fat. Jina naħseb li kelli nofsija sħiħa. Iva, il-prezentazzjoni tal-fil-parlament suppost edinem biex ikonna diskussjoni fuqom. Mela, fuq il-segretezza tal-komunikazzjoni tal kollha, prinċipju importanti ħafna fid-direttiva, nafu li l-istati membri jkunu qegħdin jimxu ma' dan. Punt ieħor fejn kellna ftit iktar tħassib huwa Il-waivers dwar il-European Arrest Warrant issa proċedimenti fil-dritt ta' għall-avukat fil-executing member state ġi implementat tajjeb. Imma għet irta qabbel u kol ma' dak li jiġri fil-issuing member state. F'dan tal-axħar il-mekkanizmu mux daqsek tajjeb il-komunikazzjoni meta jkunu fi żmien tal-arrest fil-qosor. Nispera jkollkom maċċessa din il-preżentazzjoni u tkunu tistgħu taqraw dan kollu. Il-komunikazzjoni hawnhekk għandha ssir mal-ewwel meta jkun hemm l-arrest. Forsi il-problemi qegħdin mal-ambitu tad-direttiva fuq dan jista' jkollna xi problema mad-derogi li li jeżistu fitma 18 il-Stat membru. Dwar l-artiklu 5 u 4, dispożizzjonijiet importanti ħafna għal persuni li jkunu taħt l-età li jkunu ġew akkużati jew suspettati għandna dispożizzjoni importanti dawn ir-regoli għadhom jinkwetawna. Imħabba il-responsabilità, meta jkun hemm problemi ta' anke responsabilità tal-ġenituri li ma jkunx fl-interess tal-persuna minorenni. U anki meta il-minorenni tkun qed turi ċertu xewqat. Issa, fuq il-komunikazzjoni dwar l-arrest ma' persuni terzi, il-komunikazzjoni ma' l-autoritajiet fil-konsulati nixtieq ngħidilkom li anki jekk il-komunikazzjoni kważi teżisti kważi fil-stati membri kollha f'ċertu stati membri dan id-dritt ma jkunx mal-ewwel ġifiri anki forsi jkun fil-periodu tal-detenzjoni qabel il-kas li jittella l-orti. Komunikazzjoni mal autoriti tal-ambasċati, tal ambasċati l konsulati ovvjament hemm il-Konvenzjoni ta' Vienna tal-1963 din titħol tista' tiġi użata l-artiklu 7 tad direttiva għandu l-istess formulazzjoni li nsibu f'din il-konvenzjoni. U l-aħħar. Dik taqbel tal-aħħar anzi. Il-problemi prinċipali li għadbaqa u din hija l-konklużjoni tagħna. Ovvjament joħorġu minħabba l-ambitu tad-direttiva l-atta akkuża meta il-derogi possibbli sa fejn jaslu dwar id-derogi, il-waiver u id-dritt għal aċċess għal-avukat fil-issuing member state. Sani għafawn l-axħar slide juri kemija importanti din id-direttiva eh, meta nsemmi id-direttivi dwar il-legal aid lajnuna legali dawn id-direttivi kollha qed naraw li huma eh, marbuta ma' xulxin u meta l-aċċess għal avukat ma jsirx kif suppost e, ikonna problemi tal-implementazzjoni ta' direttivi l-oħra, direttiva e, ta' tfal u anki tal ajnuna legali. Grazzi, Sinjura, jgħid il-President. um, kenna bis nofsija għal kollox, mux bis għal prezentazzjoni, għaw tlieta li tlet membri li jixtiequ jitkelmu ekkaw eh, xħat ieħor fil-qosor. Għax il-Ministru tal-Ġustizza tal-Litwanja ma jmurx u xekk li nħalluh jistenna. Is-Sinjura Sipel fidejk fil-qasir, fil-qasir ħafna. Grazzi ħafna, President. L-ewwel net nirringrazzja l-Kummissjoni u Anke mill-introduzzjoni rajna li baqa ħafna problemi u sitt snin wara li ġiet adottata din id-direttiva l-aċċess għall-avukat ħafna drabi laqqas biss tiġi provduta imħabba eh, problemi ta' konfidenzjalità. Anki eh, l-iskadenzi mhux dejjem dawn nafu ħafna drabi meta persuna tiġi miżmuma eh, niġu nkoraġġati li memx għalfej li koll li jem bżon, mandomx bżon avukat jassistijom. Mistoqsija tijaj kommissjoni. Dwar proċeduri ta' ksur, xinija situazzjoni, kemm għatem? u flima situazzjoni għedin? U kemm hemm eh, stati membri għadhom lura dwar l-implementazzjoni ta' direttiva kollha kemm hi. Is-sinjur li mis? Brevemente. Fil-qosor, President. Fil-rapport għanna li waħat mill-kustjoni d insolvu hija l-aċċess għall-avukat fl-Stati membri illi joħorġu li jgħidu ġifiri tistaw jekk jġobkom tgħidu nek ikunx possibbli tgħidu naqxejn iktar dettalji minnaħa tal-Kummissjoni fuq dan il-punt. Onorevole Kinici. Signora Kinici, grazzi President, ringrazzi il-Kommissjoni għal prenetazzjoni. Jien għandi mistoqsija dwar il-garanziji u d-dispożizzjonijiet li hemm għal eh, tfal ta' l-età minn skont l-artiklu 5, eh, 4, eh, paragrafi. Ixtaq tinsaqsi dwar l-applikazzjoni ta' derogi sabiex il-minorenni eh, meta jiet jiġi mizmum il-ġenituri jkunu informati mill-ewwel u fl-imma żmien U fil-paġna numru 14 insibu tar-rapport insibu li fċertu stati membri li memx eh, mekkanizmi li iżommu dan u dimajnejom iġifiri li kunem persuna eh, adulta mal-minorenni. Nishtiq inkun naf kemm f'klima stati membri dan isir u kif se taħdem fuq dan anki mħabba l monitoraċ ta' eh, direttiva numru 800 li suppost eh, ġifri edem biex dejjem il-minorenni kolom iktar garanziji. il sinjura Purek. Grazzi ħafna, President. L-artiklu 13 ta' direttiva tistipula li il-bżonnijiet ta' persuni akkużati u suspettati li jkunu vulnerabli jridu jitqisu rapport naraw l-istati membri eh, għandhom ċertu regoli, eh, kien niskalmu fuq tfal jew persuni b'diżabilità. Ma nsemmux raġunijiet ta' vulnerabilità oħra, l-Kummissjoni taf jekk hemm xi stati membri fejn kien xem każijiet ta' trauma, tra, trauma per eżempju, eh, xi akkużati li jkunu għaddew minn violenza domestika, per eżempju mill-li darba uħat iktar li jixtieq eh, eh, jagħmel xi mistoqsija għalhekk jiena nista nistieden il-kummissjoni. Il-membri għamlu xolom, ġifiri għamlu l-mistoqsijiet ta' malajr. Inti, ek joġbok, tista tamel għal-mutijak u kol biex t-rispondi fl-iqsar zmin possibli, grazzi. Uh, thank you very much. Grazzi ħafna, Iva, mela le għalina huwa importanti ħafna l-adozzjoni ta' din id-direttiva s sil Suppos iżda nixtieq ukoll il-fatt li aħna għandna dibattitu pubbliku għaddej ukoll. Nixtieq li f'dan il-kuntest nirreferi għal fatt li minħat tal-Kummissjoni aħna il-Gwardjan ta' Trattat u f'verament konxi ta' dan ir-rwol u hekk kif intqal mill- Didier Reinders, aħna konna qegħdin nanalizzaw l-implementazzjoni tal-Istati membri fuq dawn l-istrumenti inkluż il-trasposizjoni ta' din id-direttiva u maħniex noqogħdu lura milli nibdew bi proċeduri ta' ksur tal-Liġi Ewropea jekk ikun hemm bżonn issa fuq il-proċedimenti tal-EAW anke f'dan il-kuntest naħseb illi tassib ewlieni kien id-dritt tal-aċċess għall-avukati fl-istati membri joħorġu dawn l-ordnijiet iżda aħna m'għandniex statistika ċar laqas fuq numru ta' każijiet u l-mekkaniżmi li jikkonċernaw anke l-aħjar interessi tat tfal. Imma ta' kif dan jista' jkun implementat anke fil-każ tat tfal aħna konna qegħdin eh, ikonna ċertu mistoqsijiet anke min-naħa ta' Bosta stati membri, xaxa stati membri fil-fat issa fuq il-nis vulnerabli naħseb li għavek nishtiq nisħaq fuq l-importanza tal-rekomendazzjoni tal-Kummissjoni fuq il-nis vulnerabli illi qiegħda tqis ukoll. Iħtiġijiet tagħhom iżda rridu nkunu konxi ħafna wkoll tal-fatt li dan il-grupp ta' persuni huma huwa eterġenju ħafna u allura huwa diffiċli li joħorġu dispożizzjonijiet preċiżi. Tamma li kont konċiża, Iva, grazzi jena nixtieq eh, iżgura li din il-preżentazzjoni li għamiltinna tista' tagħtina kopja tagħha ħalli l membru kollha tal-libe jkunu jistgħu jenalizzaw din informazzjoni jipproċessaw kif suppost. Iżda nirazzak ħafna u naħseb li bek nistgħu ntemmu dan il-punt u ngħaddu għall punt li jmiss ġifir prezentazzjoni li ħadd ingħata mill-Ministru tal-Ġustizzja tal-Litwanja. Subrankeviċċju saħna nilqgħu ħafna lill-Ministru tal-Litwanja nilqgħu kienet merħba. And we're also welcoming the participation in il-parteċipazzjoni fuq dan il-punt tal-aġenda bis-Sur Vasillis li huwa l-Prosekutur Ġenerali tal-Litwanja u s-Sur Melnius li huwa membru tal-Orti u qegħdin nippruvaw naraw illi kulħadd ikun jista' jikkontribwixxi għal matul din is-sija li ġejja. Għandna sija skedata għal din id-diskussjoni, nżommu dan f'moħħkom, huwa privileġġ illi aħna għandna l-Ministru tal-Ġustizzja illi qed hawnhekk biex jindirizza kwistjoni delikata. Fl-24 ta' Lulju jiena rċivejt ittra min-naħa tal-Ministru li kienet tiġbed l-attenzjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kumitat Libe b'mod partikolari fuq il każ ta' 13 ta' jannar kif qed ikun msejja u dan il-każ jgħat ukoll jinkludi każijiet li kienu mnieda mill-Federazzjoni Russa lura jiena kelli laqgħa mal-Ministru fejn spjega li s-sitwazzjoni fid-dettall u l ministru ipproponi li illi nippreżentaw il-każ u d deċiżjoni saret ukoll min-naħa tal-koordinaturi tal-Libe fit-8 Ottubru biex fid-dawl tal-Kumitat tal-Afet Nitkellmu wkoll fil kwistjoni ta' bejn l-Unjoni Ewropea u r Russja U kien hemm ukoll kollegi li kienu mistiedni sabiex jattendu. Mela, xnejtu fuq dan il-każ fl-1991 kien hemm konfrontazzjoni bejn il dawk li kienu din jipprotestaw illi saret fil-news. Dawn avvenimenti drammatiċi fl-istorja tal-pajjiż U matul dawn protesti kien hemm 14 iċ-ċittadini li nqatlu u 702 illi sfaw midruba f'Marzu ta' din is-sena il-qorti reġjonali ta' Vilnius deskriviet dawn l-atti tal-1991 bħala atti vjolenti u attakki min-naħa tal-Federazzjoni Russa. U għal raġuni is-Sur Dmitri Ġazzov l-eks Ministru Sovjetiku tad-Divisa kif ukoll sittin oħra uffiċjali tal-Unjoni Sovjetika dawn kienu ddikjarati ħatja ta' dawn reati kriminali kontra l-umanità f'dawn l-avvenimenti li saru fit-13 ta' jannar. Jiena informawni illi kien hemm tentattiv ta' kooperazzjoni ġudizzjarja iżda kien hemm ħamsa biss minn 189 talba ta' assistenza legali illi saru kif suppost ħamsa biss minn 289 il-talba u matul sena 2018 il-Federazzjoni Russa fetħet każ kriminali kontra persekuturi tal-Litwanja illi kienu qegħdin jinvestigaw dan il-qtil ta' 13 ta' jannar u issa kien hemm każ kriminali li kienet ikun imressa kontra dan l-imħallef tal-Litwan. Ġifieri issa aħna hawnhekk qegħdin biex nisimgħu l-Ministru tal-Ġustizzja tal-Litwanja sabiex jgħidilna eżattament x'ġara u mbagħad wara jkun hemm prosekutur pubbliku u chairperson tal-qorti biex jgħidulna u wkoll f'dan il każ Grazzi ħafna, Ministru ta' din introduzzjoni membri, onorevoli ta' dan il-Kumitat Libet, nħu gost ħafna l din l-opportunità li ndiskuti magħkom l-aħħar azzjonijiet li saru min-naħa tal-Federazzjoni Russja kontra prosekuturi u mħalfin tal-Litwanja li kienu voluti fl-investigazzjoni ta' l-avvenimenti traġiċi dakinhar tal-13 ta' 1991 biex jippruvaw jeddu jbeżżgħu lill pajjiż tagħna aħna naħsbu illi fil-kuntest storiku huwa faċli li tara għalfejn dan kien qed isir anke għabbażi tal-protokoll eh, sigriti il-USSR eh, invadiet il-Litwani, l-Latvija u l-Estonja wara d dikjarazzjoni il-ħarġa federazzjoni Rossa kien hemm dan l-attakk u fl-1991 l-armata tal-Unjoni Sovjetika kien għamlet attakki wkoll fuq in-nies tal-Litwanja. Jekk tistgħu turu dawn l-slides, tistgħu taraw truppi illi deċidew illi jgħaddu l-ħelsien tagħna u jaksuna, iżda kif tafu ma rnexxilhomx iżda dak iż-żmien huma kienu qegħdin jokkupaw il-bini tal ministeru tad-Difiża u anke il-bini tal-istazzjon u anke t truppi ppruvaw ukoll jokkupaw il-Parlament u kien hemm ħafna nies li ma kinux armati li bdew jipprotestaw u jippruvaw jiddefendu l-istituzzjonijiet. Nisa, irġiel, tfal, aħna lkoll konna qegħdin nipprotestaw f'xitwa kisa u bdejna tamaw li torbu li xejn ma iżda dak il-lejl ta' 13 ta' jannar xi ħaġa orribbli ġrat fil-torri tat-televiżjoni fil-news kien hemm ħafna storbju li nistamaw mbagħad rajna li kien hemm it-truppi li kienu qegħdin jattakkaw u jisparaw. Kien hemm ibbatax il-persuna illi eh, inqatlu u kien hemm kważi persuna illi indarbu Din hija xi ħaġa li verament għadha tweġġana ħafna. Il-qorti tal-Litwanja ħarġet bis-sentenza li kien hemm każ kriminali fuq dak li ġara fit-13 ta' jannar. U l-ċittadini ta' l-Ukrajna tal- eh, belarussija u tal-Federazzjoni Russa instabu ħati wkoll għal-reati kriminali kontra l-umanità. U fl-aħħar aħna sejna l ġustizzja r-renjat iżda s-sena li għaddiet il-Federazzjoni Russa fetħet każ kriminali kontra prosekuturi pubbliċi tal-Litwanja u dok kollha li kienu involuti f'din investigazzjoni tal kas ta' 13 ta' Jannar u l-każ kriminali li nbeda min-naħa tal Federazzjoni Russa u bbażat fuq l-artikli tal-Kodiċi Kriminali tal-Federazzjoni Russa u qed joħorġu b'sentenza li mhijiex legali dan huwa attakk fuq l-indipendenza tas sistema ġudizzjarju u fuq l-istat ta' dritt in ġenerali. Aħna nasbu l bħal dawn minnaħat tal-Federazzjoni Russa mhumiex kompatibbli mal-istat ta' dritt u din xi ħaġa li verament aħna nixtiequ nikkundannaw. Ma nistgħux aħna inwaqfu mill-Ministri ta' Stat Demokratiku milli jagħmlu xogħolhom kif suppost u d-dinja xi ħaġa li tolqod verament il-qalba tal-istat ta' dritt l-imħalfin huma ta' pajjiż eh, membru ma' ħalfin tal-Unjoni Ewropea u mhux biss tkun affatwet allura l-istat ta' dritt ta' pajjiż wieħed biss iżda ta' bosta pajjiżi jiena nemmen illi l-attakki kollha fuq eh, mħallef tal-Litwanja huwa attakk fuq eh, l-Unjoni Ewropea kollha. Eżiz membri, kollegi, jiena mħassab ħafna fuq il-fat li l-konsegwenzi tal-azzjonijiet tal-Federazzjoni Russa jistaw ikunu qed jirriżultaw fuq l-abbuż ta' eh, ftehim ta' kooperazzjoni multilaterali għall-istituzzjoni ta' ċertu nies dawn il-prosekuzzjoni il-libertà ta' ċaqli ta' dawn li nies issa jkun ristrett ukoll minħabba fek, kun nixtieq nirreferi wkoll ir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew li kienet adottata fit-19 ta' Settembru ta' din is-sena fuq l-importanza tal-ġejjini Ewropew fejn din l-istituzzjoni verament kienet esprimet pożizzjoni ċara fuq il-fatt li m'għandux ikun hemm distorzjoni ta' dawn il-fatti storiċi u li aħna nitkellmu biċ-ċar fuq dawn ir-reati kriminali tal-gwerra illi saru u dan kienu azzjonijiet kontra eh, l-Ewropa kienu magħrufa. L-Unjoni Ewropea qiegħda issaħħaħ il-forti tal protezzjoni tal-istat tad dritt u nasib illi dawn il-passi perikolużi kontra l-uffiċjali tal-Litwani ma jistgħux ikunu injorati u jekk il-pajjiż terz bħal dan jista' jieħu azzjoni bħal di, allura m'għandniex garanziji illi għada pitata l-istess azzjoni ma tistax titressaq kontra xi prosekutur pubbliku jew mħallef ta' xi stat membru ieħor. Jiena naħseb illi aħna issa kon kien misna lina e, kien mislilna illi aħna nkunu investigati u jista' jkun pitata li xi ħadd mill-Olanda. Jew pereżempju xi ħadd mill-Polonja li uh, kienet jinvestiga dan it-twaqqih tal-ajruplan. Kienu naħseb l-integrazzjoni Ewropea bħala mudell tal-paċi u integrazzjoni ħilsa kienet għażla min-naħa taċ ċittadini Ewropej li aħna għandna jkollna ġejjini wieħed komuni. L-Unjoni Ewropea għandha responsabilità partikolari biex tippromovi u tipproteġi id-demokrazija u l-istat ta' dritt, mhux biss fl-Unjoni Ewropea iżda anke barra mill-Unjoni Europea. Jiena ninsab ċert li l-Parlament Ewropew ħatuża s-seta li għandha li għandha s-seta li għandu biex ikkondunnaw dawn l-azzjonijiet kontra l-prosekuturi pubbliċi u instidnu l-Federazzjoni Russa biex eh, jaraw li kunem iktar ġustizzja fil kasu u ma jibqawx jeddu l-imħalfin u jattakkaw l-istat ta' dritt. Aħna, eżis membru tal-Komitat Liber, nishtiq nkun nafruġni għal-pozizjoni ta'kom u nishtiq li intom talaboraw u tadottaw rizoluzzjoni fuq dan il-kas. Nasab li huwa li Illum il-ġurnata qed naraw li pajjiżi terzi ġabtu ppruvaw jinfluwenzaw l-elezzjonijiet fl-istati membru naħseb li hawnhekk aħna rridu naraw jekk hux nippermettu li pajjiżi terzi ħaj influenzaw sistema ġudizzjarja tagħna. Jiena nemmen illi fid-dinja ħajkun hemm iktar paċi żgur iżda llum il-ġurnata hemm bżonn nieħdu deċiżjoni ċara. Din tista' tkun ġurnata importanti meta membri tal-Kumitat Libe ħajkomplu jiddefendu l-istat ta' dritt. Grazzi ħafna, Sur Blankevicius, tal-li Ippreżentajt dan il każ ukoll importanti li aħna nifhmu sew ukoll interpretaw sew l-artiklu 2 ta' Trattat tal-Unjoni Ewropea u l-Istat ta' Dritt. Skull ħajkonna lokal diskussjoni sta qabel ħajkonna l-istorja Valda Spasilis li huwa prosekutur pubbliku li ħajitkellem u mbagħad għandna l-Sur Nerius Mejliutis li huwa chairperson tal-qorti reġjonali fil-Litwanja. Kieġobkom. Grazzi ħafna, Sur President, membri onorevoli tal-Kumitat Libe, jena kontent ħafna li għandi l-opportunità illi nitkellem. Fet semjaw u design membri tal-Partit Komunista fil-ħdan il-Ministerju tal-Intern u tad-Difiża kien hemm reati kriminali kommessi kontrihom ukoll kontra ċittadini armi u bombi illi waslu biex eh, inqatlu 14 il-persuna. il kien mittelf paġna ta' dokument importanti, eluf ta' videos u ritratti, mistoqsijiet li 5000 persuna faslu u xi 300 talba għal assistenza legali. U dan kien imressaq quddiem bosta membri wkoll tal-Ministeru tal-Intern Il-Federazzjoni Russa ma rridux jikkoperaw magħna u l-awtoritajiet ta' Litwanja kienu qegħdin jaħdmu biex aħna nappoġġaw it-talba ta' 67 persuna għal għajnuna legali mbagħad fis-27 ta' Marzu tas-sena 2017 tieħda din id-deċiżjoni. L-awtoritajiet tal tal-Federazzjoni Russa ħadu passi konkreti biex intimidaw l-uffiċjali fil-ħdan il ta' Ġustizzja fil-Litwanja. U il-fatt ta' prosekuzzjoni illegali hija xi ħaġa verament se jridu noqogħdu attenti għalija din hija xi ħaġa illi kienet irċevuta wkoll min-naħa Repubblika tal-Litwanja u Federazzjoni Russa li irċivejnija fl-ewwel ta' Lulju 2019. L-investigazzjoni kienet għadda sija min-naħa tal-Kumitat Investigattiv tal-Federazzjoni Russa u l-investigazzjoni qiegħda tgħid li kien hemm proċedimenti illegali skont l-artiklu 299 tal-Kodiċi Kriminali tal-Federazzjoni Russa kien hemm talbiet tal-lajnuna legali u mis-sen 2006 aħna rajna li kien hemm prosekuzzjoni tal-forzi armati u kienu bosta nies li kienu kondannati mill-rati tal-Lutwanja, ma kienx deċiżjoni li kienet magħrufa mill awtoritajiet Russi. l-artiklu 299 jista' jwassal għal eh, sentenzi ta' ħabs ta' 5 snin sa' 10 snin. Aħna tlabna li jkun hemm iktar provi U kien bosta attivitajiet ta' spjonaċċa li kien kisbed din informazzjoni għabbażi ta' data li ksibna fl-investigazzjoni Qed naraw li hemm investigazzjoni kontra l-imħalfin, il-prosekuturi pubbliċi wkoll u f'dan il-kuntest huwa importanti ħafna li kull miżura tittieħed li hija possibbli biex nipproteġu l-imħalfin prosekuturi pubbliċi. Aħna nittamaw illi tieħed riżoluzzjoni biex eh, nippreżentaw kontribuzzjoni sinifikanti l-istat ta' dritt għall protezzjoni tal-istat ta' dritt fl-Unjoni Ewropea. Issa s-sur Mejlutis. Iżda mhux għal iktar minn tliet minuti jekk jogħġbok għalli bekk ikollna l-opportunità li niddiskutu bejnietna u nsaqsu nsaqsukom mistoqsijiet. membri onorevoli, eżiz assistenti mistidna, jina nishtiq li nirringrazzjakom tal-li tittun l-opportunità biex nkellimkom. Jina ma nistax naqbel iktar minn dak li ma dak li ntqal mill-Ministru tal-Ġustizzja iżda ma nixtieqx naqt nirrepeti ruħi, nixtieq iżda ninfoka fuq ċertu aspetti importanti dawk kelli mill fil-fema tiegħu ma ta' importanza kritika. L-ewwel nett aħna naqblu illi l-istqarrija naħa tal-Federazzjoni Russa kontra l-prosekuturi pubbliċi u l-imħalfin għandha sfond u raġuni politika mhux legali. U naħseb li dan mod ta' kif li jippruvaw jintimidaw l-imħalfin li diġà ħarġu is-sentenza. U jiena nixtieq l-fatt li iktar minn 50 il-appell kien irċevew tiġifieri il-każ kriminali għadu għaddej iżda għalina kien ċar dak li r-Russja tixtieq tgħid permezz din l-istqarrija. Ir-Russja bagħtet messaġġar ħafna l imħalfin Ejja nisimgħu lil x'għandkom xi tgħidu iżda naħa hemm prosekuzzjoni il ukoll. Aħna għalina huwa ċar li kull individwu u kull stat m'għandux id-dritt li jinfluwenza stat demokratiku indipendenti. Jiena naħseb li dawn l-istqarrijiet anke brabta mal-prinċipji fundamentali tal-Unjoni Ewropea u l-istat ta' dritt. Aħna bħala mħalfin ma smajniex ukoll dawn il-prinċipju u f'din is-sitwazzjoni partikolari aħna qed nitolbu mhux biss illi aħna niddefendu ngħinu lill-imħarfin tal-Litwanja sa fis-sess aħna niskuraw li l-Ewropa qiegħda tirrispetta l protezzjoni tal-istat ta' dritt u li tikkundanna kull tip ta' interferenza fix-xogħol indipendenti li tisir minn ħadd l-awtoritajiet u aħna Ħabba li aħna korp eh, self-governing diġa ħadna eh, ċertu miżuri biex nipproteġu lil nfusna fuq livell nazzjonali u fuq livell internazzjonali għalhekk appellajna l-Parlament Ewropew u fil-Kunsel kien hemm kundanna uffiċjali tal-azzjoni tar Russja u ċivejna bosta appoġġ anke min-naħa tagħhom minnaħa tal-Konsil Ġudizzjarju tal-Litwanja. Aħna rajna wkoll li kien hemm eh, talba li eh, tresqet quddiem l-NCJ li kienet diskussa wkoll fil laqgħa tal-bord tal incj u aħna rċevejna wkoll appoġġ minn aħda dan in-netwerk. Iżda intom taħsbu li dan kellu effett fuq Russja, it-tweġiba tiegħi le li ċara minħabba li r-Russja mhijiex se tisma l-ebda argument legali la li ġej minn organizzazzjoni nazzjonali laqas internazzjonali din raġuni jiena naħseb illi din hija kwistjoni politika. Allura aħna naħsbu li l-Parlament Ewropew għandu joħroġ bi pożizzjoni politika ċara u jiddefendi lil dawn l-imħarfin tal-Litwanja u parti minn hekk. Il-pożizzjoni żgur li ħad tkun espressa wkoll f'riżoluzzjoni allura aħna nixtiequ li intom tilaboraw waħda tadottawa, nixtieq ukoll nissaqfu l-fatt li aħna l-Ewropej għandna nkunu maqudin fil-protezzjoni tal-valuri. Aħna forsi bħalissa l-unika mħalfin illi eh, l-indipendenza tagħna kienet qed tipprova tkun medda minn pajjiż tert, ġifieri jekk maħniex ħa niqfulhom issa, żgur li din mhux ħajkun l-aħħar tentattiv. U allura jiena nixtieq nsaqsikom. Aħna nistgħu nittoleraw azzjonijiet bħal dawn nixtieq ningrazzjakom tal-li l-opportunità biex nitkellem fis-sem l-imħalfin tal-Litwanja. Jiena naħseb li l-pubbliċità ta' dan il-każ hija l-iktar ħaġa importanti nistgħu nagħmlu bħala bidu u nittama l-diskussjoni fuq dan is-suġġett ma jispiċċax hawnhekk fil-kumitat iżda jsir suġġett li niddiskutu fil-Parlament Ewropew in ġenerali. Jiena naħseb li l-Parlament Ewropew mhux biss għandu jerġa' jikkonferma l-importanza tal-istat ta' dritt iżda anke jisħaq fuq l-indipendenza tal-imħalfin kollha Ewropej. Grazzi ħafna. Now, we got room for discussion. Grazzi, issa niddiskutu l-Ministru ħaj kommenta fuq il-punti li ħatamlu intom. Il-koordinaturi prezenti jistaw jagħmlu xi punti ngħaddi fil-każ l-ewwel azzjoni mezzela. Grazzi President, grazzi Ministru tal-kontribut mqanqal tiegħek fil qossor Fissem il-grupp tal-PPE aħna wara il-Litwanja l-massakru tal-91 kellu effetti kbar li marru li mill-frontieri Litwani din hija xi ħaġa li l-Unjoni Ewropea kollha kemm tifhem u tapprezza. Naqblu miegħek perfettament illi l-imħalfin Litwani huma l-imħalfin Ewropej u aħna solidari fil- protezzjoni tal-investigaturi persekuturi illi ehm, investigaw l-avvenimenti tal design eħe. Dawn huma persekuturi mħalfin tal-Unjoni Ewropea li jkunu mħarsa minn influenza esterna mhux legali fil-waqt li jaqdu il-doveri tagħhom dan huwa prinċipju bażiku tal-Unjoni Ewropea tagħna bil-Litwanja Bla dubju grupp tagħna u l-Parlament kollu kemm hu ħajkun warajam biex tikseb ġustizzja u għalhekk aħna dejjem nappoġġaw ġudikatura indipendenti fl-Unjoni Ewropea li tkun tista' taqdi dmira fl-interess tal-ċittadini Ewropej kollha. U żgur nilqa l-aħħar stqarrija li dan hija xi ħaġa li tmur lil minn dan il-kumitat u tiġi diskussa fil-gruppi u l-livelli adattati kollha f'dan il-Parlament u jekk hemm bżonn fl-livelli. Grazzi. Signora Sippel. Grazie President u per kol presentazione. Dina, eh, Dina hija situazzjoni li titratta affarijiet dwar il-ġudikatura, l-indipendenza tagħha. Hija marbuta wkoll ma' relazzjoni li għandna aħna ma' pajjiżi terzi. Situazzjoni delikata li teżisti fil-pajjiż ta'kom pajzi ġurin vizavi l-Federazzjoni Russa. Jidu kunu attenti għallura kif indirizzaw il-kwistjoni u niddefendu l-indipendenza tal-ġudikatura u l-imħalfin waqt li għaddu dmirom skont il-ġijiet. Ovvjament jiddu nżommu f'maħna u wkoll għandu x'jaqsam ma' affarijiet esterni u għalhekk hemm bżonn ta' dibattitu iktar wiesa ta' kif naħdmu u kif insegwu l-iżviluppi kollha ta' dan il-każ. U naraw ukoll x'qed jiġri u kif nistgħu nħarsu s-sistemi ġudizzjari tagħna, indipendenza tagħna. Sinjora, inti feltix t-tiskellem? Grazzi President u Ministri u kellim oħra ta' informazzjoni pal kollegi. Aħna u kollniġ, nina u kollniġ nesprimi solidarieta li ximħalfin prosekutur ma' prosekuturi u mħalfin Ewropej. U din mhix kwistja bilaterali għal tal-Litwanja u Russja imma ta' l-Unjoni Ewropea u Russja. Tkun ħaġa tajba allura li il-Parlament Ewropew jagħmel xi staġija. Għandi xi mistoqsijiet għaliex m'iniex familjari ma' xi dettalji kien hemm xi tip ta' kundanna jew sqarrija u xek nistgħu naraw għadina x'kun ħaġut li kieku. U ovvjament aħna hawnhekk qegħdin naqsmu dejsa personali mar Russja u informazzjoni ta' pulizija mar Russja. U din id-dejta tista' tintuża kontra prosekuturi li mħalfinu ċittadini Ewropej, inti semmejt diġà l-limitazzjoni tal-moviment, tal-libertà tal-moviment. x'inhuma l-implikazzjonijiet prattiċi għaliex dawn huma l-istrumenti li jintużaw biex jintimidaw Oh. Mm jistaw jkunu rimedji legali hawnhekk apart isqarit politiċi ġifieri qed nistaħbu l-Qorti ta' Strasburgu pereżempju. Ovvjament, da kollu juħu ħafna ħin iktar minn sempliċement jgħidin li ma naċċettawx intimidazzjoni minn pajjiżi terzi. Però nixtieq nkun naf l-informazzjoni tiegħi xejda dwar dawn l-affarijiet. Subrek jogħġbok. Grazie. U eħe aħna il-prinċipju tal-indipendenza tal-ġudikatura u importanti illi niddefenduh u bla dubju Issa parti dak li qed issemmu intom aħna wkoll ma' ġenerali mħazbin dwar l-użu politiku Anke il mekkaniżmu ta' Interpol li dal-aħħar qed jintuża prosekuzzjoni politika donnu u hemm ħafna diskussjoni fuq l-istati membri wkoll illi joħġu jgħidha e bil-jużar raġunijiet politiċi. biex nżid ukoll ma dak li qalet is-Sinjura Intefelt. Għandkom indikazzjoni illi xi dejta mill-EU tkun użata fl-investigazzjoni tar-Russja? Is-Sinjura Ġunke Grazzi President, Ministru, grazzi ta' il possibilità li niddiskutu. Ħan dura l-Twan. għana nikkonsidraw il kasta ta' 13 ta' jannar bħala gwerra minnaħa tal-Kremlin. Wieħed mill-prinċipji u mill tiri u l-anin prinċipali tal-Kremlin huwa li jaċċertaw li ma jkunx hemm bażi legali u morali għal reati sovjetiċi. U fil-każ tal-Litwanja huma għadhom jiġħdu l-okkupazzjoni tal-Litwanja hemm sforzi illi iżammuna milli per eżempju nieħdu ħsieb persuni deportati. Dan huwa l-ewwel darba li r-Russja qiegħda għaddeja b'kampanja ta' terrur motivat politikament. Din miżura ibrida biex tbattilna biex patijilna. Jekk ir-Russja ma tirċivix tweġiba ċara mill-Unjoni Ewropea illi il-persekuzzjoni ta' mħalfin u uffiċjali ta' pajjiżi ta' pajjiż terz mhuwiex aċċettabbli, persekuturi mħalfin oħra li jaħdmu fuq każijiet oħrajn ħejġu trattati bl-istess mod jekk il-Kremlin jiġi ma ma jitħallix jagħmel daw l-affarijiet. Issa, niproponi li konna smieħ fejn nistgħu niddiskutu modi biex niproteġu s-sistemi ġudizzjarji Ewropej kontra ir-Russja mir-Russja u nixtieq instaqsi l-Ministru fit-tweġiba tiegħu. soluzzjoni jista' jagħmel Parlament Ewropew. The floor is yours. Thank you, thank you, Chairman. I am one of the witness. Grazie, President. Jiena kont Ministru tas Saħħa dak iż-żmien fil-91 u dawn l-affarijiet kollha rajthom bajnejja. Imma l-lum mux għat niddiskutu dal-kas traġiku tal-Litwani u ċittadini Litwani għat niddiskutu l-istat ta' dritt dwar anki l-imħalfin prosekuturi Ewropej u mamlu xolom u pajis terz dal-kas il-Russja id-deċidiet li tiħu azzjoni kontra l-imħalfin prosekuturi. Għalfej għajmu dan il-punt għawnek. Aħna rridu ma nistax nippermettu preċedent ta' dan it-tip fej pajjiż terz jissedu ta' rizoluzzjoni kontra l-Unjoni Ewropea. Nasa pidu niddiskutu jiena il-pożizzjoni tiegħi hi li bħala Parlament Ewropew għandna nadottaw din ir-riżoluzzjoni fuq politika. Sta parlament Ewropew illi jara li huma dawk il-files jekk il-koordinaturi jaqblu nistgħu nagħmlu dan imbagħad jgħaddu libe għand il-Kumitat Libe mbagħad ngħaddu qudiem il-Parlament Ewropa biex jadotta riżoluzzjoni tali imma aħna ddiskutejna l-każ u fil-fatt dan għandu impatt l-imħalfin jiġu imħarsa. Akkosta kollox. Anki meta jivvestigaw jew jipproċessaw dawk akkontabli għal eh, reati. Imma, il-Ministru issa jekk joġbok. Ħan nitkellem bil-Litwan jekk tippermetti li President. Nirringrazzja lill President u l-membri ta' komitat jina napprezza l-appoċ ta'kom Sira Mezzola, Sippel, Sir Feld, Sir Breyer. Aħna natu importanza solidarjetà u unità Ewropea Aħna kontenti li kull minnaw jifhem li prosekuturi mħalfin Litwani huma Ewropej illi ħaqhom jiġu protetti. Nixtieq wieġeb lis sinjura Intvelt illi il-network Ewropew tal- Kunsil ta' ġudikatura poġġa din deċiżjoni wkoll kien hemm ukoll mistoqsija ta' xiġri minn dawn l-imħalfin u prosekuturi fl-arkas. Tista' timmaġina sitwazzjoni fejn imħalfin il-prosekuturi suppost jivvjaġġaw f'pajjiżi terzi u l-libertà tagħhom tkun limitata jistgħu jiġu eh, maqbuda. Mbagħad fuq il-protezzjoni tad-dejta mhux se noqgħod eh, nespandi fuq dan il-punt imma eħed dejta Ewropea qed tintuża hawnhekk biex jiġu solvuti dawn l-affarijiet. Jiena kontent li għedha wekku u qed nippreżenta din is-sitwazzjoni. U napprezza wkoll il kommenti tagħkom, grazzi wkoll l membri tal litwania li pparteċipaw f'din id-diskussjoni. Grazzi, Ministru, kummenti oħra kieġobkom? Mbagħad neġoratu ċans il-Ministru jitkellem. Eħe kemm inti ħaġa jiena fimt sew illi inti qed tassumi li d-dejta Ewropea intużat minn Russja ġifiri fl-investigazzjoni tal-imħalfin? Iva, għat li aħna għat nassumu li għakamlu. l-elementi tal-evalwazzjoni politika ġifir deċiżjoni ġudizzju politiku ta' dan il-Kumitat eventualment tal-Parlament Ewropew qegħdin nista' fuq il-mejda grazzi tal-li parteċipajtu naħseb li tassew kienet ħaġa tajba li smajna il-prezentazzjoni tal-każ minn rappresentant ta' stat membru Ewropew li qegħdin jiddefendu il-ġudikatura tagħhom. Is-Sur Ġanke Vicius, nirringrazzjawk, nirringrazzja lilkom il-koll għad baqa punti ieħor fuq l-aġenda tagħna dwar propju il-qorti ta' awdituri u dan jkun l-aħħar punt tal-Kumitat Libe lum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 Okay, colleagues, I'm very happy to see that at least some colleagues are... Mela, kontenta li għadni nara xi kollegi li għadhom hawnhekk u għalhekk għall-aħħar żewġ punti fuq l-aġenda ħammes xi jien. Għaxa President presidenta ħman Fernando kelli mela xi laqgħat oħrajn, issa jmiss il-Qorti Ewropea tal-Awdituri fejn Mieta ta' politika dwar sigurta u aħna s segwu dan ix-xogħol ta' qorti tal-awdituri bħala parti mill-proċedura ta' kwittanza tal-budget tal aġenzija tagħna tal-JHA li DPS fil-Kummissjoni. U probabbli li huwa tant kbira f'dan il-kumitat li lien mill-legalità u regolarità ta' dawn l-entitajiet huma rapporti speċjali u l-briefing papers tar rapport li studjaw il- prestazzjoni ta' f'termini ta' effettività. U f'dal kuntest allura naddi l-kelma s-sur Tome illi fuq il-briefing uh, paper ta' meta din is-sena. Sur Tome, fidejk. Grazzi, signor President. Signori, għalija għata pjaċiri li nidera unek u dim dan il-komitat biex niprezentalkom il-dokument informattiv il-orti tal- il-orti tal-auditori il-publika f'Marzu illi joffri vizjoni wisa tal-sfidi li għanna fl-Unjoni Ewropea biex tintlaħaq politika effettiva ta' ċiber sigurta l-qorti qed taħdem fuq asma dejjem ġodda biex segwi wkoll il-prioritajiet tal-Unjoni Ewropea. Milux kellna wkoll noħolqu tim speċjalizzat ta' awditturi bil-tir illi indirizzaw l-aspetti relatati mal-kriżi ekonomika u finanzjarja u l-governanza ekonomika l-ġdida. Għazam illi għalina kienet xi ħaġa ġdida qatt maħdimna fuqa għabel, qabel. Issa llum aħna bdejna wkoll naħdmu farijiet li għandhom x'jaqsmu mas-sigurtà, id-difiża, oqsma wkoll li huma rilevanti prioritarji l unjoni li kien ta' sfida kemm għal orti kif ukoll sezzjoni ta' oħrajn għax mhux is-soltu naħdmu fuqhom da s dokumenti li ħanippreżentalkom. Per eżempju, nsedinkom biex tikkonsultaw l-analiżi numru 9 tal-2019 fuq id-difiża Ewropea jew reporti riċenti li aħna pubblikajna anke fil-qasam tal-kontroll tal-frontieri jew s-sistemi informazzjoni f'rigward il-libertajiet u kontrol tal-frontieri. Dokument informattiv li qed nippreżentalkom illum huwa mhux verifika fil-verità iktar qisu revizjoni ta' xogħol li għamilna aħna illi s-servi bħala parti biex aħna bħala qorti tal-awdituri nippreparaw il-verifika tagħna f'dan il-qasam, imma li qed ikollu wkoll aċċettazzjoni wiesa anke minn partijiet interessati oħra. Issa biex dan ix-xogħol sta jkun jista' jsir aħna konsultajna dokumenti pubbliċi, intervisti wkoll ma' nies fl-aġenziji u sezzjoni tawlanin li trattaw dan il-qasam. U rapporti u analiżi minn sorsi differenti kif ukoll koll kwestina li konna għamilna naħna mis-servizzi tagħna u għom mill aġenzija ta' Prosekuzzjoni fl-Stati Membri kif tafu. Iċ-ċiber sigurta hija kwistjoni importanti fi żminijiet naħna dejjem nużaw dejjem iktar teknoloġija fil-ħajja ta' kuljum u għalhekk iktar hemm ċans li nkunu vittmi ta' eh, ċiber reati ċibernetiċi. Ovvjament, allura l-qorti tal auditori ma sax n-njora xaġa bħal di permezz ta' xogħol għalhekk għan issa studjajna. Il-qasam kompless, il-suġġett kompless ta' u identifikajna 10 sfidi importanti illi nistaw naqdwom f'erba temi, taħt erba temi, l-ewwel qafas politiku leġislattiv, it-tieni nefqa pubblika l-finanzjament, it-tielet post, it-tisħiħ ta' ċiber resiljenza u it-tielet kif xina nagħtu tweġiba effettiva għall attakki Fuq il-qafas leġislattiv hemm bżonn insemmi sistema l-ekosistema komplessa li tażisti fil-ċiber sigurtà hemm ħafna turi involuti Wank anke l-fatt, per eżempju, li kollok viżjoni globali tal-istituzzjonijiet, komitati, aġenziji fl-istati membri. U dan u koll minnu nifsu kien diffiċli, kienet sfida konsiderevoli, ma naħseb xinna noħġu b'viżjoni li tkun utli għal-qarrejn tal-istat fan-nes wieħed u rapportana tistgħu intom taraw il-panorama komplessa li għanna. Imbat, l-evalwazzjoni, l-kwantifikazzjoni ta' mod effettiv ta' l-impatt illi jista' jwassal ukoll għal verifika tajba wa tajjeb li kollok mira fidabli, mira u dejta fidabli. L-issa kienx il imbagħad il fat il qafas leġislattiv huwa frammentatu u mhux komplutu li m'hemmx koerenzja fit-trasposizzjoni tal-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea fl-Istati Membri. Dan kollu qiegħed ixxekkel milli jintuża potenzjal kollu u għalhekk importanti wkoll f'dan il-qasam illi leġislaturi jkunu f'pożizzjoni illi il qoddim anke minħabba l-veloċità illi bija tiżviluppa t teknoloġija u għalhekk anke l-attakki ċibernetiċi u t-tedita eh, ċibernetiku ikun jistgħu għal reatu tweġiba effettiva sekk li jirna xiela issir l-ambjent digitali l-iktar sigur fid-dinja kif in il-mira fil-fatt it-tir trid taffaċċja wkoll sfidi fil-qasam tan-nifqa pubblika u tal eh, finanzjamenti hemm bżonn illi Ġusta livell ta' investimenti għal miri li titilħaq. Hemm bżonn li li tiżdied mhux biss l-investiment globali ta' ċipersikurtà li l-Unjoni Ewropea kienet limitata u frammentata ma' wkoll it-tejjeb u saħħaħ l-impatt speċjalment ta' profitt aħjar mir-riżultati tal nefa u l-riċerka u tiggarantixxa l-aqwa finanzjament u għazla ta' proġetti f'imprizi emerġenti ġodda importanti li jkun hemm viżjoni ġenerali ċara tan-nefqa tal-Unjoni tal-Istati Membri sabiex iġu identifikati il nuqqasijiet li jiġu indirizzati l-fatt li għalissa memx budget speċifiku tal-Unjoni Ewropea għal l-istrateġija ta' sigurta ma jippermettinix laqas li jkollna dejja ċara ta' kemm u qed jiġi investitu kemm qed jintafaq Dan anke minħabba natura orizzontali li tikkarakteristika ċiber sigurtà f'dan il-qassam ukoll nixtieq bikom attenzjoni. Għal bżonn li jkun hemm riżorsi adattati għall aġenziji Ewropej li huma involuti fis-sigurtà bħala Nisa Europol, pereżempju, hemm sfida partikolarment komplikata hawnhekk. Per eżempju li tadatta e, talent u l-kapital uman issa. Xi affarijiet oħra biex ikollok soċjetà li tkun ċiber resilient u b'saħħitha l t tindirizza il-nuqqasijiet fil-governanza ta' ċiber sigurtà li kemm fis-settur pubbliku u kemm dak privat jeżistu l-governanza ta' ċiber sigurtà tikkonsista fil-ġestjoni ta' t-tiddiet u riski u fit-tisħiħ ta' kapacitajiet u faktar arfin u koordinazzjoni u skambju effettiv ta' l-informazzjoni. Importanti li kollok model tajjeb ta' governanza ġdanna jaffetwa kapacita biex kun tista' twieġeb pa' ċiber attakki u biex ukoll tidnaqashom jutlimitom tajab għalek li tejjeb il-kapacitajiet u l-arfin ta' soċetajiet tagħna l-edukazzjoni u t-taħriġ huma pilastri fundamentali għamlek hemm bżonn ukoll li tinħoloq klima ta' fiduċja reċiproka fost l-atturi differenti li jeġixxu fil-qasam ta' ċiber sukurtali huma ħafna u li jaħdmu fuq livelli differenti. Il-Kummissjoni Ewropea stess tbagħti li koordinazzjoni ġenerali mhix biżżejjed u allura il-kort kooperazzjoni mal-settur privat tessaħħaħ ċertu kumpaniji tradizzjonalment ma eh, kienux daqshekk għana li jagħtu informazzjoni dwar ksur ta' sikurta li jistgħu jaffettwaw eżempju reputazzjoni tagħhom. Il-problema ovvjament minħabba fakt grava għalhekk tajjeb li jkun hemm skambju ta' informazzjoni u eh, koordinazzjoni bejn settur pubbliku privat u għalhekk din għadha sfida importanti li tittiġi faċċata parti minn nek il-relazzjoniet kollha li saru sissa u s-sistemi digital tantuma komplessi li impossibbli li inti twaqqaf kull attakk potenzjali għalhekk biex tingħata tweġiba effettiva ċiba inċidenti li jista' jkun hemm hemm bżonn ta' detezzjoni bikrija u reazzjoni eh, rapida dana jeħtieġ koordinazzjoni tajba bejn l-Istati membri u l-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea kif ukoll ġestjoni ta' kriżi koordinata. Importanti b'mod partikolari f'dan il-qasam il-protezzjoni adekwata u l-infrastrutturi kritiċi u il-funzjonijiet soċjali bażiċi, per eżempju. Jista' jkollok każijiet bħal muma per eżempju kampanji ta' diżinformazzjoni proċessi elettorali fid-dokument illi qed nippreżentalkom illum tissibu sinjuri ħafna aktar dettal minn dak illi qed insemmi hawnhekk u de analizi dettaljata li għamel il-qorti ta' auditori f'dawn l-oqsma kollha u prioritajiet li għadni kif semmejtilkom. Ippermettu li u ukoll biex nikkonkludi issa li l-Istati membri u l-Unjoni Ewropea mlu sforzi kbar sabiex jaffaċċaw l-isfidi Però xorta ninsabu issa f'mument deċiżiv biex l-Unjoni Ewropea s-saħħa s ċiber sigurtà tagħha u l-awtonomija diġitali tagħha wkoll u dan għalhekk irid isir dan mingħajr ma nitilfu l-impenn tagħna biex inħarsu l-valuri fundamentali li jispiraw l-Unjoni Ewropea tisħiħ ta' ċibersikurtà teħtieġ li tingħata Eh, attenzjoni għal dawn l-isfidi kollha li ġew identifikati. U allura, l-għawenet fil-qosor, rridu ndirizzaw il-vojt legali li jista' jkun hemm it-tininet. Nżidu l-investiment u nsaħħu l-impatt u l-effettività tagħha din it-tielet net intejbu l-governanza l-kapaċitajiet u l-arfin nsaħħu l-koordinazzjoni u l-kooperazzjoni bejn l-atturi differenti u fl-aħħar net nigarantixxu wkoll protezzjoni effettiva tal-infrastrutturi kritiċi u tal-funzjonamenti eh, funzjonijiet soċjali bażiċi. Ma nixtieqx nagħlaq mingħajr ma nirringrazzja il-kooperazzjoni minnaħa tal-Kommissjoni Ewropea li EAS, il-Kunsill, l-Aġenzija NISA, Europol, l-Organizzazzjoni Ewropea ta' Ċibersikurità, l-entitajiet ehm, ta' persekutu ta' stati membri, dan il-Kumitat Libe u kol ta' l-interess il wera u nittama illi xoll li għamilna ħna jista' jkun ta' għajnuna ta' ispirazzjoni. Bħalma u għal daw l-aġenziji li għadin kif semmejt u kol aħna. Eh, fl-annessi u fin-notif il-paġna tistgħu taraw iktar minn eh, tlati referenza per eżempju għal min konsultajna ħna konsultajna ħafna sorsi differenti u nittama għoda jistajkom sabiex tifmu zjed il-sujġet jena ringrazzjakom u ninsab a dispozizjoni ta'kom sabiex uwiġa pil-mistoqsijiet ta'kom jew biex indirizza kwallunkwe punt li jista' jkun interessanti u relevanti fis-suġġett.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 sodisfatta ħafna smajtek titkellem fuq l-investiment f'setturi differenti, semmejt ukoll l-edukazzjoni, il-fatt li nqajmu kuxjenza fuq il-livell nazzjonali, qed nitkellmu wkoll bil-fors fuq il-budget. Għax m'hemmx allokat budget għal dan is-suġġett. Issa naraw, ġifiri, eh, x'se joffri l-budget. Ovvjament, għanna bżon il-flus biex namlu dan il-xol, ma eh, ma nafx minn fej se jiġu. U fil-rapport u l-preparazzjoni tal-verifika tal-ordi tal-awdituri tajjeb li aħna nissa sissa smajna dawn il-punti tant importanti, importanti għalina l-kol. Etna tida daqqatajn biex narawx xi kollegi li jixtiequ eh, ipoġġu xi mistoqsijiet u qed nara Patrick Breyer, il-kollega tagħna. Grazzi. Jiena. Nixtieq nirringrazzjak talli inti tkellimt eh, sprimajt l-opinjoni tiegħek fuq il-ċiber eh, sigurta. ħaġa tajba li qed taħdmu fuq dan is-suġġett. Il-fatt li l-internet u l-computers jaffettwawna l-ħin kollu il-karozzi moderni u oġġetti tal-IT u koll li jistaw ġibu riskju l-ħajja tagħna, l-proprjetà tagħna. Ġifieri is-sugurtà wieħed jista' jqisha għax diżastri jistgħu jiġru eh, ta' kuljum. U ovvjament hemm nuqqas ta' sigurtà fuq l-internet bħalissa kif huma l-affarijiet, imma nħarsu lil qudiem u qed naraw li fi frar ta' din is-sena E, dan ir-rapport huwa ta' frar u ma jkoprix per eżempju direttiva dwar il-kontratti ta' digital contract aħna rajna li hemm l-obbligu li natu aġġornament l konsumaturi hemm il-Voluntary Certification Scheme, u ukoll talba għal fondi għal din is-sigurtà fuq l-internet u naħseb għatjon jonqos nistaw namlu. Biex xi xiftit eżempji, naħseb. E, tajjeb li meta l-konsumaturi jixtru il-prodotti tajjeb li nejdux sigurta joffru ġifir inti tara xi ħaġa f'ħanut u ma tkunx taf e, il-konsumaturi ma jistawx ikunu jafu jekk hemm encryption, jekk hemm aġġornament. Ġifiri, forsi nistaw naħsbu f'xi tikketti tal-prodotti li jkunu juru dawn l-affarijiet. Anki għal min jipproduċi E, dawn l-affarijiet, dawn ma jirreagġiċu xejn jekk e, niġbhom l-attenzjoni fuq il-vulnerabilitajiet tal- tal-prodotti tagħhom, ġifri jekk ikun hemm xi bugs tas-software. Għaw min juża il-vulnerabilità għal miżuri ta' sorveljanza hekk sejħa backdoor biex U dan ifisser li jekk jintużaw minn min jipproduċi il-device, mela anki l-kriminali jistaw jużaw dawn il-mezzi. Jina mill-lider il-Europol il europol Eh, Dizappuntat nara li dan qed jagħmel foru biex fuq l-użu tal-backdoors minflok daw jingħalqu. Fuq l-attakki permezz tal-internet, fuq is-sistemi, il-qawwa li nkunu preparati eh, huwa ħafna aħjar milli inti mbagħad taġixxi wara li tinħoloq il-problema. Tajjeb li kollok software li tkun aġġornata ħafna iktar tista' tkun effettiv milli tipprova ssib min kien responsabbli għal xi attakk eh, fuq l-internet. U fir-rapport insibu il-kwistjoni ta' data retention nixtieq jiena nisħaq ngħid. l qorti tal-Ġustizzja il-blanket data detention eh, tnaqqar id-drittijiet tal-bniedem l-istati membri pal ġermania li mandomx liġijiet fuq dawn jinvestigaw incidenti pal dawn u ma ma jiġri xej. Ma jiġri xej. U għalek din il-proposta il-fatt li qed tiġi eh, proposta din l-edeja m'għandniex nilqawa. Iva sur Brajer, inti saqsejt fuq ħafna affarijiet. Jiena kont qed naħseb sismiċċaw qabel. Imma inti saqsejt ħafna mistoqsijiet u naħseb se eh, mhux se nispeċċaw qabel fuq dan il-pont. Is-sur sasal sissa. Jo, agradezco tambien. a... Grazie ħafna, nishtan grazie ħafna l-Sur Thomas u kol tal-prezentazzjoni tiegħu nasib li dan kien verament xi ħaġa tajba ħafna l qorti tal-awditurja għandha tidħol biex tevalwa dan is-suġġett ta' importanza kbira. U anke dan tisir fil- fl-Unjoni Ewropea ġeneralina naħseb illi dan huwa dokument li għandu jħejji il-bażi għalli jmiss u dan jfisser u aħna nixtiequ nkunu nafu jekk minn issa l hemm xi pjan ta' ħidma b'xi prioritajiet jew kellha qosma speċifiċi li dwarhom dan it-tribunal jistax jintervjen. Nixtieq li nitkellem fuq żewġ kwistjonijiet. L-ewwel nett. Inti taħseb li hemm xi budget speċifiku illi qiegħed jorbot mal l-isforzi kollha li qed isir fuq livell Ewropew u apparti minn hekk inti semmejt ukoll il-ħtieġa illi l-aġenziji li huma involuti fiċ-ċiber sigurtà jkunu jistgħu jikkoperaw iktar qed nitkellmu fuq hekk qed nitkellmu fuq l-adattazzjoni ekonomika jew inkella strumenti legali li ħajkonna bżonn eh, nimplementaw f'dan il-kuntest. Grazzi. Uh, ħafna. Sur eh, Tomejsa għandek ċans tirribatti. Għandek il-ħin kollu li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 hija kbira ħafna, dejjem għandha ħafna żviluppi, mbagħad hemm l-Aġenziji tal-Unjoni Ewropea, l-Kunsill, il-Kummissjoni, hemm ħafna msieħba involuti. Joħroġ ċar li l-affarijiet mixin, pass maġġel, iktar kuxjenza fuq dan kollu. U azzjoni qed tittieħed, ħafna azzjoni qed tittieħed. Għalhekk jiena se nirreferi għal xi aspetti li intom semmejtu. L-ewwel net ċertifikat. Din hija eh, dan huwa żvilupp riċenti. semmorru għal skemi ta' ċertifikati li ma jkunux ta' bil-fors l-istati membri se nitolbuhom jiżviluppaw l-approċċ li jridu huma u naraw kif jaħdmu l-affarijiet. Il-ċertifikati se jkunu importanti ħafna meta niġu għall-SMEs, devices tal-konsumaturi jew ċertu servizzi forsi ċertifikati għal dawn tal-aħħar mhux daqshekk pertinenti se jkunu. Imma wieħed irid jara kif kollox se jiżvolġi kif se jaħdmu dawn iċ-ċertifikati. Inti semmejt kif qed jiżviluppaw l-Internet of Things dinja tal-IT li dej teknoloġiji ġodda ta' malaj. Bħal il-networks tal-5G li se jippermettu l-użu iktar intensiv tal-apparat tal-IT. Se jkun hemm networks iktar ċentralizzat deċentralizzati. ġifiri inqas kontroll minn dawk li kienu soltu jipprovdu telekomunikazzjonijiet, ġifiri riski se jizdidu. Aħna qed nippruvaw niġbdu l-attenzjoni għal ċertu riski li se jkunu iktar fuq dan, fuq dan is-setturu qed ninsistu fuq il-fatt li l-Unjoni Ewropea hija importatur net tat-teknoloġija. U mm, tfiwlu. Mux għat jinstema minn dan il-mikrofon, il-kellim. things. We, you have referred. Um, uh, you can continue. Okay. You, can, you have referred also. Inti u koll referejt għal data retention u il-qafas legali fuq dan. Għat ma, ma minna xej fuq dan, ma minna lebda uh, pozizjoni, aħna għadna bis qed naqdu l-informazzjoni lejjun li għanna. Li biex ikonna speċi ta' mappa ta' biex ikunu nafu x'qed jiġri imma meta qed niġġieldu kontra l-kriminalità fuq l-internet irridu nikkoordinaw bejnietna għax mhux faċli jiġu identifikati il-kriminali minn huma fej ikunu, minn fej ikunu qegħdin jaħdmu hemm dawn it-teddit hekk imsejħa hybrid. U hemm bżonn biex niżviluppaw xi forma ta' kooperazzjoni biex inkunu nistaw u kol niddeċidu fuq it-tip ta' informazzjoni ek wieħed ek xi stat jistax juża informazzjoni li għaddilu stat ieħor jien naħseb fuq dan kollu hemm bżonn inkomplu nirriflettu u dan joħroġ fir-rapport. Ġifieri kif se nikkoordinaw b'mod effettiv il rej internet. Jina naħseb li semmejt ħafna punti irreferejt għal għal-qawwa, resilienza inti semmejt u koll l-edukazzjoni, ovvjament, għax wara kollox. Kulħadd huma l-utenti eh, minn huma li jridu ikunu konxji tar-riskji il-kumpanniji li jagħtu network, il-providers, is-servizzi finanzjari, l-avjazzjoni, trasport, imma ukoll l-SMEs. Għax dawn tal-aħħar mhux ma naħsibx li se jkollhom il-mezzi biex kunu jistgħu jagħmlu rapport jew jipproteġu il-kumpanija tagħhom, ġifieri l-isfida hija waħda enormi. Kifedna? ma sibniex mod ta' kif inkunu nafu qed jiġi investit fl-Unjoni Ewropea nkwantu tal-sigurtà fuq l-internet. Għax ħafna drabi l-infiq għal dan fil-budget ikun jiforma eh, parti minn kapitlu ieħor. fl istatjuni fl-Istati Uniti naf jien u l-ċifri huma għolja ħafna u għahna għadna l-bot. għanna l-auditur, li qed jagħmel dan ix-xogħol ta' awditjar. Baqanna xi tliet minuti. Forsi tispiċċa inti u mbagħad naddu għas-sinjur dieħor. Saqsini fuq il-pjan ta' ħidma illi għanna unnek. Ġala darba kunnu esplorajna daqxejn il-sujġet sew, issa qed nikkonsidraw eżerċizzi ta' verifika li ħajibdew dal-waqt u ħankun għad nikkonsidraw bosta alternattivi imma per eżempju għadin ehm, nesploraw għasom bħal per eżempju ġida kontra disinformazzjoni ħaġa li għanda kam ta' applikazzjoni ġenerali għadin nesploraw u kol suġġetti ħrejn bħal per eżempju il- xoll li qed jagħmlu sezzjoni differenti sabiex jipproteġu ruhom f'aspetti differenti ma kif qegħdin naraw mill studi li għamilna l analiżi li għamilna din hija dan għandu ambitu wiesa ħafna il-rapport fil-fatt jikkonkludu b'numru ta' mistoqsijiet spendenti li jistgħu jkunu interessanti mill-perspettiva ta' verifika, jistaw ma' kol mistoqsijiet li jistgħu jgħinu l-leġislaturi u dawk li jaħdmu fil- eh, qasam pubbliku l-politiku pubbliku biex jirriflettu sa l-budget tal-Unjoni. Aħna li sibna li impossibbli tikkwantifika kemm qed jintefaq. Jekk hemmx budget speċifiku jew le fil-verità dana ma jamilx sens daqshekk li jkollok budget speċifiku xi ċiber ta' hija xaġa li torbot ma l-azzjoni esterna tal-Unjoni jekk imsejħet Global Strategy jew inkara tista' tkun torbot ukoll ma' l-iżvilupp tas-suq uniku fil-qasam diġitali. Jiġifieri dawn huma linji budġetarji kollha li jaffetwaw u hemm voluta fihom iċ-ċibersikurità, ma bżonn ta' definizzjoni aktar preċiża ta' kemm ħajġu dedikati flus blima impatt kif għat fil-bidu tal-intervent tiegħi. Ma nħossux li hemm sistema tajba ta' kwantifikazzjoni. L-aġenziji mbagħad, l-aġenziji għandhom istatat li għandhom. Mela ħanala, referenza l-aġenziji li kienet ħaġa wkoll li Is-sur li liħos kien interessat fija mu mandom is-setat li għandhom, per eżempju, jisa jkollok proposta qed tiġi preżentata eh, proposta biex enisa taġiġi bħala koordinatur tal-azzjoni u tuġibi tal-Unjoni għas ċiber attakki l-Stati membri i preferaw li konservaw dawn is iżom dawn suġġetti li huma importanti mill-perspettivi tas sigurtà nazzjonali u li jenisa jista' jkollhom rol komplementarju għalihom, però fi kwalunkwe każ hemmhekk qed naraw diffikultà li għandhom dawn l-aġenzija kux Ewropa l-Enisa biex ikollhom eh, personal imħarreġ li ikollhom l-opportunitajiet bl-istess opportunitajiet privat il-personal ta' daw l-Aġenzija fil-draba jkunu ġentu temporanji, jkunu ġejjin mill-Istati membri. U da kollu jiġġenera nis li ġejnu sejrin f'qasam li inti għandek bżonn nis li jkunu jifmu fis-suġġett u li dejjem jisalmu iżjed. Għadbaqa punt fuq l-agenda tagħna u l-ħin għaddej issa qegħdin ftit tard. Inti taħseb li tista' tagħlaq żewġ minuti? Perhaps just to perhaps just to compliment uh... Iva biex eh, nżid ma dak li tqal mill-kollega Inti kont qed titkellem fuq xi aġġornamenti li saru. Fuq il-kwistjoni ta' moving target jiena naħseb li kien ħarsu lejn l-iskema ta' ġertifikazzjoni naħsbu li għad fadal ħafna xogħol xi jsir biex naraw kemm ħadd tkun effettiva eh, din il-biċċa xogħol u nafu ukoll il-konformità hija xi ħaġa wkoll li torbot mal-servizzi ċentrali wkoll. U hemm ċertu settur li mhumiex koperti minn dan u raġuni jiena naħseb li jekk qegħdin issaqsu jekk aħna u x'ħana naċċettaw dan eh, il-punt naħseb dak kollu għandu x'jaqsam mal-accountability u responsabilità tal- fornituri u d-dimirijiet illi ismew bħala l-aħħar punt naħseb rrid noqgħod attent ħafna fuq x'ħanejt fuq data retention minħabba li l perspettiva li minna ħna ħarisna li għadi ħna konna tinħarsu lejn l-effettività tal-kooperazzjoni transkonfinali, il-perspettiva tal-Unjoni Ewropea naħseb illi f'dan il-kuntest aħna konna qegħdin indirizzaw il- nuqqasijiet fil-qafas leġislattiv li jista' iwaqqaf ċertu investigazzjonijiet u prosekuzzjonijiet tal-ċiber kriminalità. Iżda naħseb li dan huwa qasam li wada xejn delikat allura rrid noqgħod attent kif se ngħidha din. Thank you very much. Grazzi ħafna, grazzi wkoll tal-li mal-ħin li tajtek nixtieq li ngħidilkom ukoll li d dokument Diġa wasal bosta kummenti u mistoqsijiet u dan jista ikun sinjal tal-fatt li għanna nerġaw inkalmuk fuq għadi. Grazzi tal-li konta unnek nasab li dan kien skambju tajab ħafna u proset u nawguralkom. Um, colleagues, now we are approaching the last point on Grazzi ħafna zis kollegiet naslu biex nidiskutu l-aħħar punt ġifiri il-fond għal appoġġ finanzjarju għal ġestjoni tal-frontieri u l-viza għanna rapporter Tanja Fajon li ħattina rapport dwar il-negozjati li qegħdin iseħħu Tanja Kjoġbog. Grazzi ħafna Birgit, sassis kollegi, jena nixtieq li nagħtikom aġġornament qasir ta' trilogu u negozjati li bħalissa dejjin fuq l-istrumenti tal-ġestjoni tal-frontieri tal-viza. Aħna matul il-Presidenza Finlandiża kellna żewġ trilogi u kellna trilogu ieħor li kien skedat u programmat sa tmiem is-sena. Aħna apparti minn hekk kellna erba' laqat tekniċi u għadna dejjim dan it-tip ta' eh, xogħol qed isir fuq dan il-livell għamilna xi ftit progress iżda jkolli ngħid li kwistjonijiet politiċi kollha li eh, konna qed niddiskutu għadhom pendenti minħabba li kellna biss approvazzjoni parzjali minn ħadd tal-Kunsill u naħseb l-iktar kwistjoni importanti hija li daqs tal-fond li għadu miftuħ ukoll għall-istati membri u anke dan jiddependi fuq eh, il- qafas finanzjarju li huwa marbut mal-negotiating box. Jiena kemm darbet lill kunsill illi l-elementi kollha tar-regolament għandu jkun għandu jkunu dotati fil-proċedura regolari ħalli l-kolleġislaturi jiddeċidu fuq l-istess livell. Mhux aċċettabbli li aħna bħala Parlament Ewropew mhux ħajkollna l-possibilità li ngħidu xi ħaġa u ma nkunux nistgħu eh, nagħmlu xejn wara stati membri jkunu diġà iddeċidew. Ġifieri aħna bħalissa qed niddiskutu numri fuq livell astrat ħafna parti minn hekk kien hemm bosta eh, kwistjonijiet politiċi li huma orizzontali wis. U ma nsibx li huma daqshekk tajbin minħabba li jista' jkollhom effett fuq oqsma oħrajn ta' affarijiet interni u aħna rridu nieħdu ħsieb dawn tu ukoll. Issa minħabba l-Kummissjoni u l-Kunsill qegħdin jitkellmu iktar fuq il-flessibilità. Nafu li hemm ċertu garanziji li jridu jinżammu u ma jinstax jingħata blank check lill kummissjoni u lill istati membri fuq kif jintaf jintefqu l-flus minħabba li meta dan ir-regolament ħajkun adottat, aħna ħaniddeċidu mbagħad fuq il-finanzjament għas-snin li ġejjin u aħna żguri li m'għandix ħajkollna l-opportunità li nibdlu dawn il-kundizzjonijiet bħala Parlament Ewropew nixtieq illi nsemmilkom xi ftit toqsma importanti ta' ftehim li għandet il-fondi għal pajjiżi terzi hawnhekk f'dan il-kuntest ħafna drabi il-fondi jkunu daqsxejn dubjużi minħabba li l-fondi huma maħsuba għal ġestjoni tal-frontieri. Aħna ħin kollu qegħdin nisqu fuq dan il-fatt minħabba li kien hemm bosta eh, strumenti finanzjarji marbuti mazzjonijiet ta' pajjiżi terzi li huma ħafna ikbar minn dan allura jiena naħseb li rridu ngħidu illi qed nillimitaw hawnhekk għal 4% għal faċilità tematika wkoll li qed tieħossib il-Kummissjoni. Il-Kummissjoni l-Kummissjoni ma jaqblux fl istabbiliment ta' ċertu limiti hawnhekk. Ġifieri aħna qegħdin niddiskutu hawnhekk jekk hemmx perċentwali u x'tib ta' miżuri u limitazzjoni nistgħu nimponu. Ir-regolament li kien propost għandu żewġ għanijiet ewlenin u aħna fil-Parlament Ewropew rridu niskuraw li żewġ għanijiet qed ikollhom biżżejjed appoġġ ħalli bekk l-għanijiet ikunu jistgħu jkunu appoġġjati u l-vjaġġar lejn l-Unjoni Ewropea u politika tal-viża tajba għandha tkun importanti ħafna jiena naħseb ukoll aħna fil-Parlament naħsbu li 20% tal-fondi għandhom ikunu dedikati għal din il-politika tal-viża komuni. U dan huwa mill-elementi l-iktar importanti l-Parlament Ewropew. Aħna fil-fatt obbligajna l-Kummissjoni biex tagħmel konsultazzjoni ta' numru ta' aġenziji tal-Unjoni Ewropea mod ta' kif qed jieħdu ehm, azzjoni fil-kuntest tal-Frontex ikun hemm numru ta' ta' aġenziji li kellhom ikunu analizzati aħna saħħaħna wkoll dispożizzjonijiet fil-kuntest tal-fond li tintużaw għar-riċerka U salvataġġ u l-istati membri jridu jqisu wkoll l-aspetti tar-riċerka u salvataġġ meta timplementaw il-miżuri li għandhom x'jaqsmu mal-frontieri maritmi. Għawek aħna qegħdin naraw li għandna lokal flessibilità. Anka f'dan il-kuntest ġifiri aħna qed inkomplu diskussjoni fuq livell tekniku. U għek fu drittijiet fundamentali aħna għanna lan ċari li nsaħħu testa regolament anka brabta mar rispett ta' drittijiet tal bnidem u non-diskriminazzjoni. Artiklu dedikatu ukoll f'dawn dispożizzjoni differenti kif ukoll premessi kienu introdotti għal dan il-għan u għek jiena ninsab kol il-liftejim ftehim ta' xi tip irid jintlaħaq anke mal-Kunsill u Kummissjoni. Ġifiri naħseb li kompromess ta' situazzjoni, soddisfazzjoni jista' jintlaħaq, iżda aħna naħsbu li l-ftajim ħari fuq it-test jista' jkun possibbli biss jekk il-Kunsill ikun jista' jilħaq ftajim fuq il-qafas ġenerali finanzjarju li mhux ħajsir qabel ir-rebbija li jmiss U d-darba l-negozjata fil-Konsil jidru iktar diffiċli żewġ gruppi ta' stati membri huma iktar marbutin ma' din pożizzjoni nittama li din xi ħaġa illi ħad tkun għaskapitu tal-ċittadini Ewropej. Nixtieq ringrazzja l-tim tan-negozjaturi illi jenu ħafna anke l-Shadow Reporters u l-Presidenza Fernandiza u l-Kommissjoni li ppruvaw ukoll jgħinu dan f'dan l-approċċ aħna qed diskutu dan kollu b'mod astrat ħafna minħabba li kollox qed isir b'mod astrat ħafna. Grazzi ħafna Tanja. Naf li t toqsma li semmejt inti ġestjoni tal-frontieri visa iżda anke t-talbiet finanzjarji dejjem ikunu diffiċli s'issa għandna mandat eh, parzjali biss l-affarijiet qed ikunu allura aktar diffiċli s'da qed nara li għandna wieħed mix-shadow rapporters li qed hawnhekk. Ġifieri nistinnu biex jitkellem Sur Pitjas. Iva, grazzi ħafna Sur President għan nitkellem fil-qosor ħafna nixtieq ringrazzja r-rapporter Tanja Fajjon tax-xogħol kollu li għamlet. Matul il-laqat tekniċi, ju e tim għamlu verament uh, xogħol siwi biex jisqu fuq il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew u sakemm ikollna dan il-mandat tal-Kunsill jiena nista' ngħid diġà li l-progress tagħna ħajkun pjuttost limitat. U minix ħanqot nirrepeti dak li ntqal mir-rapporter